Good afternoon, everybody. We are running a bit late already, so even though... Wara nofsinar, signori, edin daqxejn tar, savolja il-membri deħrin issa. Naħseb illi pero imisna nibdew u nħabbar id-deċizjoni tal-koordinaturi aktar kmini dal-ħodu l-adozzjoni tal-abbozz tal-agenda 3 ta' Diċembru ġi approvat bċertu bidliet żgħar il-petizzjonijiet ikolli ngħid in-numri aħjar 21 2-4-4-19 mitluba mill-PPE ħajkun inklużi fl-agenda f'jannar jew inkella aktar tard. Il-petizzjoni 1062 u petizzjonijiet oħrajn fuq l-enerġija solari mitluba mill gwe ħajkunu inklużi fl-agenda ta' frar 2016 u koll minħabba fatt li l-studju mitlup il-Dipartiment tal-Politika ħajkun konkluż fil fifrar Wieħed disa 56 tal-2012 u koll u oħrajn fuq l-istess tema mitluba minn gwa ħajkun inklużi fl-aġenda f'Diċembru koordinatura deċidew fuq il-proċedura dwar mistoqsija orali fuq drittijiet ta' tfal qablu fuq l-inklużjoni għal ġol-aġenda ta' Deċembru. L-opinjoni fuq il-Euro Report monitoraċ tal-applikazzjoni tal-leġizlazzjoni tal-euro fuq talba ta' gwe jgħidu aktar qoddim illum jekk jixtuq jagħmlu dan jew le jekk le jena offrejt bħala ċer illi nagħmel ix-xogħol jena fuq talba tal għalda ġi deċiżi li ninkludu petizzjoni 0058 ta' din is-sena fuq il-ħolqien ta' pjan Ewropew għall eradikazzjoni tal-epatite C fil-aġenda tal-Kumitat hekk kif il-Kummissjoni ta' fit-tweġiba tagħha u dana possibilment ikun fi Frarju għal Marzu. Fuq rakkomandazzjoni ta' kontestati il-kompromessi illi proponentin ġew adottati għal qatt ta' petizzjonijiet u il kompromessi li proponejt jiena ġi adottat famla modifikata żewġ petizzjonijiet 2655 tal-2014 u 89 tal-2015 il- L-istudju li sar fl-2012 ħajnbat l-petizzjonant, il-petizzjonant ħa jirċivi wkoll ir-rakkomandazzjoni li indirizza il-kors tiegħu l-Ojt Ewropea fi drittijiet tal-Bniedem sa frattant tinbasitra wkoll minna għandna l rappreżentanza permanenti sabiex nitolbu għal aktar kjarifika u il-petizzjoni ħa tinżam miftuħa sakemm nirċievu tweġiba mill- rappresentanza permanenti rumena. Iktar tard imbagħad il-koordinaturi qablu li jżommu l-petizzjoni 00 ta' din is-sena sar konklużjoni tal-opinjoni tagħna fuq l-opinjoni tal-UNCRPD u t-talba ta' Gwed ġiet adottata għal erba għal petizzjoni 2164 tal-2014. Dawk kienu ir-rakkomandazzjoni kontestati u hekk it-trattajnijom bl-aktar mod effiċenti fil-fatt u b'mod professjonali wkoll. koll, ngħid. Il-portal ta' Peti, il-koordinaturi ħadu dokumenti li ġiċirkulati fuq fuq l-iżvilupp u il-Fact Finding Mission fi Spanja li ħassir bej 8 sal-10 ta' fajta sena d-dieħla ġifiri matul il-ġimgħa ħaġra ħankunu għadin nħejju programma li għal-għata koordinaturi f'Diċembru u l-koordinaturi mbagħad ħajkomunikaw in-numru eh, l-ismijiet tal-membri interessati lis sekretarjat qabel is-26 ta' Novembru. Ħajkollna smieħ pubbliku u nizimaw eh, bis-serjetà ħassib tal- ċittadini nwessaw il-Karta tal-Dritt Fundamentali, artiklu 50, u l-koordinaturi ħajkun għadni jissuġġerixxu termi u kellima potenzjali bil-miktub l sekretarjat qabel 20 ta' novembru, ġifri għad baqana xi ġranet oħra biex jikonsidraw dan kollu. Mbagħad hemm kwistjoni fuq ir-riżoluzzjoni jew nkella mistoqsija rali ta' Trattat ta' Marrakesh, kwistjoni li għaddeja snin sħaħ u juri huwa il-Komitat Leġislattiv fuq dan kollu allura aħna deċidejna li aħna ħanipruvaw neħu bil magħhom dwar kif nistgħu niproċedu fuq dan kollu kif finni aħna mill-koordinaturi aħna irridu vizibilta massima fuq dan kollu ġifiri jak jista' jkun ħankun għadin resqu mistoqsija orali, rizoluzzjoni sħiħa, dibattitu fil-plenarja u votazzjoni fuq il-punt sabiex namlu pressjoni fuq l-Istati membri sabiex jirratifikaw il-konvenzjoni. Dan ovvjament irid jiġi approvat mill-konferenza tal-Presidenza u jekk denna l-approvazzjoni ma tistax tinkiseb allura għandna l-pożizzjoni B, ċe illi nillimitaw ruħna għal riżoluzzjoni qasira illi mhux neċessarjament tirkludi dejjem dibattitu fil-plenarja. Iġifi dak li bilna dwaru f'dan dwar il-programm tal-riċerka l-koordinaturi ħaddu nota ta' dan u ta' Diċembru ħajkun ta' Novembru ħajkun id-data ta' skadenza għal proposti. Aħna qbilna wkoll illi rridu nordinaw żewġ studji mill Policy Department wieħed biex jappoġġa smih fuq il- Karta ta' Drittijiet Fundamentali ta' Frar u l-oħra fuq it-Trattat ta' Marrakesh sabiex għal darba oħra nisqu dwar l-importanza ta' dan. Fuq il-linji gwida jiena ħerġiex l koordinaturi biex jihdu nota fuq l-impenn sabiex jiffinalizzaw saraħata ta' din is-sena li kien xogħol li lu għaddej għal iktar minn sitt xhur minn twil ħafna meta wieħed iqsi dan huma regoli ta' proċeduri u mhux petizzjonijiet li ġejjin miċ-ċittadini, ġifieri dan huwa x-xogħol intern tagħna u għandu jiġi trattat bl-iktar mod professjonali u bl-akbar effiċenza. Punti ta' informazzjoni lista sħiħa ta' punti ġew moti bil-miktub fil lista li mis ħatnata l-koordinaturi f'Diċembru. U dak kollox. Mill-laqa tal-koordinaturi, issa naħseb li tassew il-waqt illi nistrattaw il-petizzjonijiet. Jiena bil-qalb kollha nilqa l-lum il-Susan Heder u Manfred Prante petizzjonanti fuq 2488 tnejn tas sena li għaddit fuq l-avjazzjoni u riskju għas-saħħa tal-tniġġis ta' aeroplani ċivili u jipproponu illi ma jkunx hemm il-possibilità ta' titjiriet bil-lejl. Ir-referenza partikolari hija għal l-istorbju minn titjiriet ta' bil-lejl fl-aeroport ta' Kolonje Bonn u il-petizzjoni 27.2014 minn Petra Heptenmacher fuq ukoll l-istorbju minn l-aeroplani u titjiriet mill aeroport ta' Kolonje u Bonn. Signora Susan Għandek il-kelma għal ħames minuti, kieġbok. Tajab, grazzi tal-li permettu li noħroġ l-istqarjajna Susanna Heger minn l-Austria, waħda miż-żewġ persuni illi bidejn b'din il-petizzjoni Taming Aviation. Iktar minn 140 ruħ firmaw din il-petizzjoni Parlament Ewropew fejn talbu illi u privileġġi fiskali tal-avjazzjoni ċivili u titwafqu koll sussidji statali l-avjazzjoni kif ukoll illi jkun hemm produzzjoni fuq titjiriet bil-lejl minħabba s-saħħa tal-bniedem. Il-prinċipju polluter pays u fil-verità huwa l-industrija u l-konsumaturi li qegħdin iħallsu ares għaliex dana kollu juri nuqqas ta' rispett għall-ambjent u għall-benessri tal-bniedem. L-industrija ta' avjazzjoni donna immuna minn dawn il-prinċipji u topera skont regoli li tameli. Biljetti tal-ajru ma eżenti mill-vet, inkluż il-vet tal-input. Il-fuel tal-ajruplani ma jħadżux vet taħħom l-qasbis ma' ma' klużi għafliti jess u f'ċertu pajjiżi wkoll hemm taxxi verament baxxi flok il-VAT illi huma insinifikanti għazbi semmar fejn jissemmijom bażikament. Ikel ta' kuljum bħal ħobb sul ħalib jiġu ntaxxati iżjed minn biljetti tal-ajru. Apparti minn hekk l-istati membri ipprovdew ħafna sussidju għajnuna statali lil din l-industrija. Għandek hemm eh, prezzijiet ridikoli dak kemm baxxi kultant. U dejjem minħabba il-lobbyist bħal jata u li kaw tal-industrija ta' avjazzjoni. forsi tan fejt innama l-ajru Ewropej ħajkollu idejhom marbutin mbagħad meta mqabla mal-kompetizzjoni internazzjonali veru jekk inti tisforza illi linji tal-ajru Ewropej jaħdmu f'kondizjoni ġusti jaf ma jkunux jistaw jikompetu ma' pajjiżi Arab fejn inti għandek xejjekki illi jippumpjaw il-flus il-daw linji tal-ajru bla skrupli u iħadmu nies bla drittijiet imma dawn huma l-standards li tridu fl-Ewropa mbagħad tgħidu l-impjiegi imma li toħloq l-industrija ta' avjazzjoni Il-verità hi li kwalunkwe industrija toħloq iktar xogħol jekk ma jkollix tħallas it-taxxi u l-industrija ta' avjazzjoni tapplika metodi dubjużi ħafna ta' kif tagħmel dan għax tapplika wkoll xogħlijiet indiretti u hekk sejħa wkoll dawk induced illi jkunu maħluqa minħabba illi jintefqu flejjeż mod privat bħal per eżempju jixtru bil fus tagħhom l-amara. U naraw per eżempju f'Hitro u f'Vienna fl-aeroporti qed jargumentaw illi jżidu runway ġdid. Kieku l-industriju kollha li għamlu stess talba n numru ta' xogħlijiet kollha li jinħolqu taċċedi il-total ta' impjegat li tiġa hemm. Hekk kif taħdem bħalissa din l-industrija tuża rizorsi blaħlas ma tix kontribut tal budget tal-Istati Membri l-assistenza l-edukazzjoni u tnaqqis tal-income tax u dan huwa propju l-mekkaniżmu illi jagħmel lil dawk illi tiġa huma sinjuri jistanew iktar u dawk illi huma foqra jkomplu jsiru aktar fqar. Id-direttivi fiskali li tiġa għandhom il- l-eżenzjonijiet ta' taxxa mumiex sagri, il-Kommissjoni però laqas biss trid tmissom. Il-Kommissjoni tħalli l-affarijiet fidej l-Istati membri, l-ebda Stat membru ma jrid ikun tal-ewwel biex ineħħi privileġġi fiskali tal-settur tal-avjazzjoni tiegħu jew inkella li jagħmel l-istituzzjonijiet eh, fuq din l-industrija bħal pereżempju li jitwafqu E, titjiriet bil-lejl, għalhekk aħna kategorikament kontra li jkun hemm approċċ pajjiż pajjiż jew ajruport b'ajruport. L-Unjoni Ewropea tirregola l-industrija, pereżempju, il-gastronomija. Dana jiġi regolat minn l-Unjoni Ewropea sal-livell ta' jekk wieħed jistax ipejjeb f'ristorant Allura għalfejn meta inti tiġi biex tirregola l-industrija ta' avjazzjoni ma tagħmilx l-affarijiet ukoll għalfejn ma sħarix is-saħħa tal-bniedem illi hija marbuta wkoll ma' din l-industrija. Sta għall-Unjoni Ewropea issa wasal il-waqt illi wkoll tipprova trażżan din l-industrija. Thank you very much for your contribution. Now I'm happy to extend the... Grazzi ħafna u issa ngħaddi għal Malfred Planter biex jikellimna fuq it-tieni petizzjoni tal-lum. Would you turn on your microphone, please? Bil-mikrofonu kjoġbok. Skudawni. jena jisimni Manfred Plantinix f'Kolon, mizzawet, pensjonant, għandi 77 sena u għandi żewġ titfal kbar. Qabel ma rtirajt kont naħdem fl-industrija tal-karozza bħala inġinier. Fl-1996 jina u familja tiegħi tħana f'dar ġdida f'Kolon Neubruk. Madwar 7300 metru il-bot mir-runway tal-aeroport Kolon Bonn. Skont id-direzzjoni tar-riħ aħna niġu affettwati minn ajruplani li qed jaslu u qed jitilqu. Għandna ajruplani li jkunu ġejjin jkunu qegħdin f'altitudni ta' 480-490 metru u fil-każ ta' dawk li jkunu qegħdin jitilqu minn ix-ċert eżattament, imma jiddependi mir-rotta li jkunu qegħdin segwu. Aħna fil-bidu ma kienx daqshekk problema, kien hemm iktar sorbju ġej minn triq viċini mamlu sound barriers mbagħad u l-problemi ma baqgħux imma s sorbju tal-ajruport żdied mod esponenzjali, speċjalment minħabba ajruplani kbar tal-passiġġieri u l-merkanzija. Hemm sorbju u livelli ta' storbju kbar bejn 74 u 81 decibel li jagħmilha impossibbli illi wieħed jorqod lejl sħiħ bejn il-11 ta' flasġija u l-4 u nofs ta' filgħodu. U dawn huma valuri assoluti u mhux eh, medja li kkalkulajt. Il-saħħa tiegħi u dik tal-mara tiegħi għax aħna batejna minħabba dan l-istorbju għandna problemi ehm, b'qalbna għanna pressjoni għolja, għanna transitory ischemic attacks. U il tabib tagħna u kol għalina biex immorru fi spaz il-bot mill-belt tagħna u nużawhom dan imma xorta għandna bżonn ta' mediċina tiswa ħafna flus. L-istorbju però huwa maħsub ħaj kompli jiżdied terġgħu tajt mill-ajruport u problemi ta' s-saxħa rizultati, b-rizultat ta' dan l-istorbju ħajkompli jizdieta. Aħna l-mentajna bil-fom, bil-miktub, minħabba l-istorbju minn daw titjiriet ta' bil-lejl ma waqaw fuq widnejn toroġ daw l-menti għaliex il-politiċi dejjem jikwataw leġizlazzjoni li donna ġejja minn xi pjaneta oħra u jagħtu priorità lill-ekonomija Il-bżonn għal protezzjoni ta' residenti lokali donna ma tinteressaħħomx. L-importanti illi l-aeroport jista' jiftaħar dwar kemm qiegħed joħloq impjiegi u kemm qiegħed idaħħal rendiment. Il-fatt jibqa' illi l-politiċi u li l-industrija ma jinteressaħiex minn bilanċ ta' interessi. Kien hemm ukoll ċertu multi issa li ddaħlu fl-aeroport ta' Kolombon imma ma ta' xejda biex jitaffu l-problema. Kumpaniji ta' l-avjazzjoni jistaw jitrasferixxu daw l istejja fil prezzijiet tagħhom u ma jinvestux f'ajruplani iktar moderni u inqas sorbjużi naħseb li hemm bżonn li jkun hemm proibizzjoni fuq ajruplani sorbjużi speċjalment ċertu ħinijiet tal-lejl żal ajruport Kolon Bon. Grazzi. Thank you very much. Thank you so much. Grazzi, grazzi ħafna ta' kontribuzzijak. Nishti issa indur fuq il-Kommissjoni. Għandu tlet ismijiet. Isir Kubica, is signura Thierry, is-Sur Sirka. Sali kom biex taraw min ħaj kellem. Uh, Mr. Kubica, I will start. Jien nistur kubitza u ħanibda bit-taxxi u mbagħad ngħaddi għal kollega wkoll li ħsieb id-dazzi taxxa wkoll u mbagħad wara il-kollegi ikomplu bl-aspett ta' t ta' sorbju. Il-Komissjoni ippubblikat studju riċentement f'jannar li għadda propju fuq il-VAT ta' settur tal-tittiet ta' passiġġieri u nafu li dawn fil-fatt mhumiex intaxxati fl-ebda stat membru. Titjiriet domestiċi però qatt ma eżentati mill-vet li ferba stati membri ġifieri kwistjoni hija ta' titjiriet internazzjonali hemmhekk biss m'hemmx vet u dan huwa minħabba ħafna raġunijiet dan huma derogi stencil il hemmhekk mill-1977 kellhom ikunu temporani imma l-istati membri baqgħu jistgħu għaddejjem l eżenzjoni sa fera ġdida fl-2016 u għedin inħabru reġim definittiv ta' VAT u bil-fors irridu nindirizzaw daw l-eżenzjonijiet illi ma jistawx jibqaw parti minn reġim tal-vet definittivi ġifiri. Fit-tweġiba li ta' tiġa tajna aħna Semmejn nieħdan, ħajkun hemm ukoll segwitu kellna workshop ta' fiskali ma' l-istati membri, stakeholders ukoll li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili u ressaqna propju daw l-argumenti li ġibtu intom. U l-eżenzjoni ħatkun biss waħda limitata mens, dana huwa bħalissa japplika għal cruises għax is-suq qed jinbidel u dana jaff ikkunem zida kbira fi trasport tal-passiġġieri tal-2030 dan huwa l-ambitu tal-istudju jekk nżommu l-vet fuq livell standard bil-pajjiżi kollha japplikaw ikollna 7.5% inqas ta' traffiku fl-ajru f'termini ta' miljuni ta' passiġġieri f'kilometri imma jekk inħassu lejn iċ-ċifri assoluti fl-2010 kellna 200 il-1000 miljun, ġifiri 217 il-triljun passenger kilometer u nkunu nistaw nittilaw għal 275 triljun fl-2030. Ġifiri dana jista ovvjament inaqas l-emissjoniet ta' CO2 b'4.1% skont il-senarju baseline, ġifiri jek ma namlu xej, u kif tistaw taraw il- tassazzjoni tal-vat fuq it-tiri tista' tgħin iżda mhijiex soluzzjoni għax din hija taxxa ta' konsum u għandha tapplika ovvjament fuq l-avjazzjoni ukoll, m'hemmx dubju dwar dan. Dwar e, taxxi fuq il-biljetti dan jeżistu fis sitt stati membri sissa, diffiċli wieħed jagħmel distinzjoni bejn taxxa u bejn charges, imma hemm sitta li applikaw taxxa diretta fuq il-biljett. U kif tista' tara dawn avolja ma biss il-rati ridotti xorta il-rata teċċedi l-ammont kieku kien hemm il-vet dan is-settur. Qed niskera hawnhekk fuq il-trasport tal-passiġġieri għax inti jekk għandek titira minn Franza għal Ġermanja jistgħu jkunu Franza u l-Ġermanja li jintaxxaw ma biss għal parti fuq it-territorju tagħhom. Jiġifieri aħna qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjonijiet biex nagħtu ċertu gwida dwar fuq il-pajjiżi anke kif jista' jagħmlu tassazzjoni fuq ir-regoli attwali. Din hija xi ħaġa li tiġi diskussa fil-grupp dwar il-futur tal-vet li jiddiskuti l-iżviluppi futuri bejn l-istati membri. Qed naħdmu dwar dan, ġifieri, u eh, naħseb li nistgħu nifqu hemmhekk u mbagħad nitkellmu dwar dati fuq il-fuel. So my name is Vladimir Sika and new with the taxation issue. Jiena Vladimir Sika sen kompli fuq il-kwestjoni ta' taxxi. E, hemm id-direttiva ta' taxxa tal-enerġija tal-2008. Kif intkom tafu, fil-proposta oriġinali tal-Komissjoni ġi propost illi anki il-karburant tal-avjazzjoni se jiġi taxxat imma kien hemm f'żewġ stati membri u peress li hemm unanimità anki dawn il-pożizzjonijiet kellhom jiġu inklużi u attwalment id-direttiva attwali fija eżenzjoni għal karburanti tal-avjazzjoni. Però hemm punti pozittivi fil-qafas legali eżistenti. L-ewwel wieħed huwa li kull stat membru jista' unilateralment japplika taxxa fuq l-enerġija fuq il-karburant tal-avjazzjoni. L-uniku stat membru. E, u attualment hemm il-Ġappun u l-Istati Uniti. U fl-Unjoni Ewropea stat membru wieħed biss. E, Il-qafas legali etwa eżistenti E, jista' jkun hemm ukoll ftehim mhux biss unilaterali ma bilaterali jistgħu jintaxxaw it-taxxi bejn żewġ pajjiżi. Għalissa m'hemm lebda e, ftehim bilaterali fl-Unjoni Ewropea. Fuq it-tielet grupp ta' titjiriet dawk internazzjonali hawnhekk għandna situazzjoni problematika għaliex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea huma marbutin bil-ftejmit internazzjonali bħal Chicago, u anki ftejmiet bilaterali ta' servizz tal-ajru illi eh, jipreveddu eżenzjoni. U azzjoni unilaterali minn naħa ta' stat membru wieħed jista' jibda situazzjoni ta' arbitraċ internazjonali li huwa proċess twil u ma ma jistax jirsolvi ruħu malajr. Barra minn dan, hemm pont wieħed pożittiv li mhuwiex marbut lettament ma' ma' leġislazzjoni ma' mal ġurisprudenza tal-orti tal-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ sentenzi illi kien hemm limitazzjoni tal-eżenzjoni għal karburanti tal-avjazzjoni billi jiġi limitat biss għal servizzi għal dastant dawk il-aeroplani illi illi jamlu servizz għal personal tal-kumpaniji mandomx l-eżenzjoni. Mela, peress illi hemm ftit interess minnaħa tal-istati membri illi jintaxxaw il-karburant tal-avjazzjoni għattilkom l-uniku stat membru u għal-Olanda. Kif għattilkom qabel? Hemm proposta, memx proposta għal biex tidbiddel din id-direttiva tat taxxa tal-enerġija u memx probabilità li tidbiddel anki fil-futur. Diffiċli illi wieħed jagħmel proposta f'sitwazzjoni fejn hemm situazzjoni ta' unanimità għal dastant. It-taxxa tal-karbu, fuq il taxxa tal-karburant tal-avjazzjoni tal nagħti l-mikrofonu l sinjura Justin Pire, kollega. Mela jiena minn DG Move u se nitkellem fuq il-ħoss. Naturalment il-ħoss fl aeroporti hija kwestjoni importanti ħafna. Sfortunatament, ir-regoli jitkellmu biss fuq qafas globali u ma jippermettilniex eh, nikopru każijiet individwali. Il-miżura fuq livell nazzjonali hija r-responsibilità tal-awtoritajiet nazzjonali u mhux tal-Kommissjoni. Aħna natu l-proċeduri biss. U issa nista' nitkellem fuq l-emissjonijiet li jiġu mill-avjazzjoni. Dawn Eh, dawn jitħlu taħt l-ITS tal-Unjoni Ewropea. U fuq livell internazzjonali l-Istati Unitu iti dejjem kienu favur li jkun hemm risposta globali u għall-stant l-Unjoni Ewropea edha tappoġġa li jkun hemm riżultat ta' pożizzjoni fil-laqa tal-2016 biex ikun hemm miżura bbażata fuq il-suq Fuq l ajnura statali, hemm guidelines ġodda għal aeroporti u għal linji eh, tal-ajru tal-2014 u dan kien pass importanti għall-avjazzjoni għalix kien jimmira biex ikunem l-rabtit tajbin uh, biex ikunem mobilta tajba tal-ċittadini u biex illimitaw anki il-tfiskil tal-kompetizjoni. Attualment, ir-regoli jizguraw li kondizjoniet ikunu kollandas bejn eh, il-kumpaniji tal-Europa u ussu u fissu internazjonali. Dan huwa kollox u issa ngħaddu għal kollega mill-DG Environment. Marco Paliotti jisimni jena jien għandi nitkellem għal żewġ minuti. Għax dan se niprofa nagħti risposta għal petizzjonijiet li għandna l-lejla. U jekk hija tajba, jekk kif taqbel President Sin se nitkellem għal tit minuti. Però hawnhekk għaw risposta għal petizzjonijiet tal-lejla. Mela l-ewwel aħna nixtieq ngħidu l-Kummissjoni taf fuq dawn il-problemi, kemm importanti li niproteġġu s-saħħa tal-medmin u riski fuq is-saħħa illi jiġu mill-ħoss tal-aeroporti. Hemm evidenza reċenti u passata illi ġiet revizjonata dal-aħħar mid WHO u l-Kummissjoni edha f'kuntatt mad WHO u qed issegwi dan il-proċess biex tifhem dejjem iktar dawn ir-riżultati x'qed juru u jikonfermaw illi anki huwa iktar milli konna qed nistennew. Hemm xi 3 miljuni ta' persuni li huma esposti għal livelli ta' ħoss rilevanti. Dana e, joħloq problemi ta' rqat, it-tfal ma jitalmux meta jmorru l-iskola, u anki mart tal-vini tal u tal-qalb illi waslu għal imwiet prematuri fl-Europa. E, hemm ħafna mwiet prematuri li huma marbutin mal-avjazzjoni. Din hija l-problema. E, aħna nafu fuq il-problema u naf u nifmuh. Nirringrazzjaw il-petizjonanti għall-informazzjoni li qed ittuna imma aħna nafuhom dawn l-affarijiet. Issa meta niġu għal leġislazzjoni Ewropea mhux nazzjonali, e, fl-leġislazzjoni Ewropea ma fiex limiti u laqas qed tobbliga biex ikun hemm livelli partikolari ta' emissjoni. U tħalli il-bilanċ bejn l-interessi differenti, l-interessi għal biex ikun hemm l-infrastruttura miftuħa jew le u il-pis fuq is-saħħa. U l-bilanċ bejn dawn il-żewġ elementi li qed jiġi impost fuq il-popolazzjoni, dawn huma deċiżjonijiet fidejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Però iktar speċifikament mbagħad għandna żewġ direttivi. Waħda illi qafas illi fuq il-host fl-ambjent u dan tipprevedi li stat membri għandhom jidentifikaw situazzjoni u jikkomunikaw fuq mapep u jitkomunikaw anki riskju ta' saħħa lejn iċ-ċittadini u mbagħad iridu jadottaw pjanijiet ta' azzjoni kull ħames snin jiddiskutuha u f'din id-diskussjoni l-popolazzjoni jistgħu jikkontribwixxi, però għal darbohra din hija ħaġa importanti ħafna, id-deċiżjoni ħarija hija għal awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Anki jekk iċ-ċittadini jistgħu jesprimu il-pożizzjoni tagħhom, l awtorità kompetenti tiddeċidi x'miżuri U u hemm limiti ta' operattività u koll eh, hemm eh, limiti nazzjonali. Għal daqstant, il-mekkanizmi li qed jużati fuq livell nazzjonali biex jiddeċidu x'inhin l-pjantazzjoni l-għażla bejn li wieħed imma jagħmel l-ebda miżura jew jagħmel miżura jew x'tip ta' mażura din hija eh, deċiżjoni fidejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Jiena nisħaq fuq dan il-fatt għax dina hija ħaġa li hija rikorrenti fil-petizzjonijiet tagħkom illi l-leġislazzjoni Ewropea tiżgura illi ċittadini jkunu informati tal-metodoloġiji ta' kalkulu tal-pis ta' saħħa, però din edha fidejn l-autoritajiet nazjonali jiddeċidu x'inhuma l-miżuri li għandhom japplikaw. Dawn dan ukoll fuq id-direttiva 2230 eh, u anki l-leġislazzjoni li ġiet wara fl-2014. Dan huwa ir-regolament li skont ħafna nies qegħdin jagħmlu projbizzjonijiet ta' ċerti titjoriet titjiriet eh, b'ajruplani li jagħmlu ħafna ħoss. Imma mhux hekk dan ir-regolament fil-fatt jagħti struttura fuq x'tip ta' deċiżjoni għandha tittieħed. U e, għall-aħħar darba assolutament anki hawnhekk id-deċiżjoni aħarja hija fidejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Grazzi. Grazzi ħafna e, ta' din l-istampa orizzontali ta' dawn l-elementi illi se nitkellmu fuqhom il-lejla. Grazzi. Issa jiena nista' niftaħ il-dibattitu biex jitkellmu l-kollegi. il signora Pitera. Aħna, għawnek għanna l-interessi ta' zewċ partijiet, minnaħa waħda. Nistaw naraw li għaw xewqa illi il-kumpaniji għandu jkollhom l-ikbar profitt possibbli u minnaħal oħra l-passiġġieri illi jixtiequ jaslu mal-aktar kmini possibbli eh, destinazzjoni tagħhom għal prezz l-iktar baxx. U dan u dawn dawn huma dak li jiddeċidu se jkun il-prezz. L-assoċjazzjonijiet internazzjonali jirregolaw mbagħad is-sikurtà fit-traffiku. Ir-regolament eh, fuq l-investimenti f'pajjiż jew ieħor dan jiddependi mir regolamenti nazzjonali. Hemm hemm eh, regolamenti nazzjonali rigordaw iż-żoni u planning speċjali u dawn jinkludu anki il-protezzjonijiet illi għatu illi kunem bilanċ bejn interessi tal-partijiet għal daqstan dawn jitħlu fuq kwistjonijiet ta' t eh, eh tniġis eh, ambientali u nkella effetti anki fuq il-ħoss. Jiena ma narax għal daqstant li aħna nistaw blebda mod namlu intervenzjoni hawnhekk. Naħseb li din l-aħjar ħaġa hija eh, li nħalluha għafidejn il-membri tal-Parlament tal-Parlamenti Nazzjonali u nistgħu nagħtu indikazzjoni eh, li huma regolamenti ta' liġi nazzjonali. U dan jfisser illi l-proġetti ta' investiment illi anki inkludu l-aeroporti jiġu implementati bċertu mod illi, jor, illi jiksru l-interessi ta' ċerti individwi li edin juħol u ħsara. Jena ma nafomx kolla dawn regolamenti, ma dawn huma regolamenti pubblikati. Jena naf xin huma dokumenti li jiġu sottomessi skont il-liġi e kweħet irrit jgħamil eh, jagħmel ġestjoni ta' dawn il kazijiet F'kazijiet ta' il-menti oħrajn kien hemm il-ment eżempju fuq aeroport f'Pariġi, kellna eh, aeroport simili anki f'Polonja, kellna eh, aeroport ħdejn belt, imma l-istat xtara l-art minn individwi f'żona illi kella ħafna t-nġis tal-ħoss u l-istat ħallas il-dawn in-nies u in-nies marru u ġarrew marru joqogħdu postijiet oħra u ma kienx hemm iktar konflitt. L-attivitajiet lokali ġew ittieħdu fil-pajjiżi rispettivi tal tal-petizjonanti. Dan hija din hija ħaġa li għandha x'taqsam ma' regolamenti interni nazzjonali. Grazzi. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett. Eleonora. Grazzi. Jena għandi kumment fuq dan is-suġġett. Jena nirringrazzi għal petizjonanti tal-li għajmu dan is-suġġett. Jena rextiq namer kumment iktar ġenerali, aħna tkellimna fuq l-ITS. Għax eh, is-settur tal-avjazzjoni huwa kopert mill dan is-sistema ta' ITS U dan huwa dak wieħed minn dawk is-setturi fejn nistgħu naraw illi s-sistema ITS falla. U anki l-lum il-kotazzjoni fuq is-suq fuq tal-CO2 hija ta' 4 sa 7 euro għal kull tonnellata meta kien hemm previżjonijiet li kellhom ikunu ta' xi 35 euro għal kull tonnellata biex ikunem eh, teknoloġiji eh, ġodda, teknoloġiji tar sostenibli. U dan il-kas, billi ninkludu l-kwota tal-ITS fuq il-prezz tal-biljett illi ħallas il ċittadin bekk il-pis jgħat jiġi trasferit fuq il-konsumatur u flok ma edin nirrispettaw il-prinċipju ta' min iħammeċ iħallas, qed iħallsu hawnhekk iċ-ċittadini u nittama li l-ITS jiġi revizjonat naħa tal-Kummissjoni Ewropea u nittama li jkun hemm titjib tal-istens u jidher li illi hawnhekk aħna għandna petizzjoni li qiegħda tqajjem titkellem fuq problemi fondamentali, cioè l-applikazzjoni konkreta tal-prinċipju ta' min iħammeġ ħallas. Għaliex l emissjoniet fl-atmosfera illum huma enormi meta wieħed iqabbelhom anki mal-ftit flus li qed jiġi qed jiġu mħallsa mill-kumpaniji eh, flok ma eh, għal prezz tal-protezzjoni tal-ambjentu tas-saħħa niqafaw u nittama li nkun nista anki eh, nidħlu iktar fid-dettal f'petizzjoni toħra. Eh, Peter Jare, grazzi, President. Jiena naqbel mal-petizjonanti. Għawnek irridu nirsolvu kwistjoni importanti u namlu mistoqsija. Għawnek għaw ksur ta' leġislazzjoni Ewropea. U skont il kommissjoni Mem lebda ksur tal-leġislazzjoni Ewropea bħala tali. Jina, ek memx ksur tal-leġislazzjoni Ewropea ma nistawx nimxu l-qoddim fuq dawn il-petizjoniet. Nifem illi hemm sofferenza minnaħa ta' dawn il-petizjonanti għax jiexu ħdejn l-aeroporti. Eh, imma ma nistawx nimxu l-qoddim fuq dawn il-petizjoniet, din hija l-pożizzjoni tiegħi. Grazzi, ma ħadd iktar fuq il-lista Mela, x'nistgħu nagħmlu? Ħadd ma propona xej pożittiv. Allora jien essa irrid insib insib irrid insib soluzzjoni. Jiena nipproponi illi nalqu din il-petizzjoni għax ma nistgħu nagħmlu xejn m'hemm l-ebda ksur tal-leġislazzjoni Ewropea. Tajjeb, grazzi. Allora xaħat illi qed jimproponi xi ħaġa konkreta. Jiena dak li għandi bżon, jien ma namil nagħmel konklużjonijiet jien mingħajr ma jkun hemm eh, input mingħand il-kollegi. Mela jiena niproponi illi illi nibbodifikaw il il il-sofferenza ta'kom, nibatuha lil-envi u lil-trans il-Komitati tal-Ambjentu ta' Trasport għal iktar informazzjoni u nitolbuhom anki għal opinjoni. Però aħjar nil-limitaw ruħna nibatu etra eh, ta' informazzjoni illi hija ta' tħassib għal ħafna ċittadini. Miex qed tikser lebda waħda mid-direttivi illi jeżistu. Hija propju suġġett illi jidħol taħt is-sussidjarjetà u hija ta' kompetenza tal-autoritajiet nazzjonali, però hija ta' tħassiba ħafna ċittadini Ewropej. U allura jiena naħseb illi dawn iż-żewġ kumitati Envi u Tran għandu jkollhom l-informazzjoni kollha neċessarja. Illi l-avjazzjoni hija settur li eh, attirat ħafna attenzjoni u minna ħatana aħna nistaw nalqu il-petizzjonijiet u naddu għal komitat leġislativ illi u għed mill komitat li għanna fil-parlament. Ma issa inkomplu bis-settur tal-avjazzjoni u naddu għal petizzjoni 274 tal-2012 ta' Folter Haffel u Rudolf Brandt illi fija bej wieħed u ieħor 320 firma fuq il-ħsejjes fil-aeroport ta' Frankfurt il-petizjonant mhuwiex preżenti ma l-Kummissjoni hija preżenti. U nagħtikom il-mikrofonu. Grazzi. Nishtiq nitkellem fuq il-kommenti preċedenti u fuq il-petizjonijiet li għadna qabel u għanna tarġi nżidu. Mela niftħu il-dibattitu lejn il-kollegi Allora triduna namlu l-istess ħaġa, nibatu għalli l-envi u tran għal informazzjoni u nalqu l-petizzjoni e signora Gardini. Iva, jena xtaqt nżid, peress li jena edha membru tal-Komitat tal-Ambjent, peress meta weħna narawx dak li għalet il-Komissjoni u anki dak li għalu kollegi, jidir li li dawn huma suġġetti illi huma eh, importanti ħafna, mux biss ta' ċittadini manki għalina leġislaturi, tantu veru illi aħna għamilna referenza għal regolament li għota tas-sena li għaddit, 2014. U f'dan il-regolament aħna trattajna il-qafas ta' referenza b'attenzjoni kbira fuq it-tniġis eh, tal-ħoss. U bis-sistema ETS kif qalet anki l-kollega Evi, aħna għadna qed nistennew ir-reviżjoni minn aħdar l-Kummissjoni U jiena in eh, segwi il-konferenzi fuq it-tibdil tal-klima ta' mill-li minn Kopenhagen dim ma tlifx laqas waħda. U eh, anki fl-imkien ma' Peter Liese li huwa l-kollega tagħna PPE. Għamilna laqat ma' likaw u nishtiq jena nixed kif intqal anki iktar kmini illi il-Parlament Ewropew huwa qed jafas malikaw illi huma urġenti il-miżuri li għandhom jittieħdu fuq is-sistema tal-avjazzjoni. Għax peress illi dan huwa sistema illi huwa globali b'mod partikolari, hemm bżonn illi jiġi regolamentat globalment. Però ma sarux passi l-qoddim eh, u forsi kien hemm passi, però mhumiex konkreti biżejjed il-fat illi li kaw per eżempju jifmu il-lum illi jemżon illi jisir titjib imma u iva namlu kif għettajt li batom li l-komitati li għettajt imma din hija kwistjoni formali mhux ta' sustanza mu tiżid xejn ma dak li dġa għamilna u maħna qed inbidlu xejn fil-kompetenzi għax fil-każ eh, tal-petizzjonanti il-kompetenza hawnhekk hija esklużivament nazzjonali. Fuq l-Ewropa aħna diġà qegħdin naħdmu u għanna aħna impenjati ħafna u għanna għamlu sforzi kbar. Jek tridu nistaw, però eh, dawn l-ittri se jkunu ta' forma biss. Għax eh, il-li naħaddu eh, jek namlu dawn l-ittri unibatom li dawn il-komitati, isna għedin inneħħu Eh, eh, il-ħin li huma jistaw jiddedikaw għal eh, xogħol veru konkret. Most likely yes. Xaktar xiva. Dan huwa l-mod kif nistgħu nuru lil kumitati leġislattivi li din hija ħaġa ta' tħassib lil ħafna ċittadini Ewropej. Għalhekk mhux bużejjed li ikonna smiħa hawnhekk biss Imbagħad nisimgħu lill-Kummissjoni li jgħidu dan mhux taksur fil-konfront tal-leġiżlazzjoni eżistenti, però dan biss nistgħu nagħmlu aħna aħna bħala membri individwali bħala gruppi nistgħu immexxu il-kwistjoni, seminar, smieħ, eċetera. Però limitat għall-azzjoni ta' dan il-kumitat, hekk nistgħu nagħmlu aħna u namlu l-istess ġifiri b'din il-petizzjoni li battu għal trannu u envi għall-informazzjoni u narqu l-petizzjoni. Ta' jepwes, issa fuq talba tal-kollega tagħna messie Lavie naddu għal punt 14. Ġala darba dan huwa punt Franċiż. Imbagħad mullura lura għal punt 13 minn hawn ftit ieħor. Mela. Il-petizzjonanti jinsabu hawnhekk Nsellmilkom Emanuel Texi u Antoine Villemi. Naddilkom il-kelma, grazzi. Grazzi, jien Antoine Villemi, membru organizzazzjoni fi Brussel. Se nitkellem dwar il-problemi speċifiċi ta' flyovers fi Brussel, is-sede tal-Unjoni. Is-sitwazzjoni hawnhekk hija unika. Politika apposta biex ikun eh, titjerjiet fuq l-aktar postijiet densi tal-belt, aktar minn miljon persuna jgħaddu l-ajruplani minn fuq rasa, ma' hawnhekk fil-qalba tal-Ewropa. Brussell huwa l-aħħar f'termini ta' ġestjoni tal-ħsejjes Dinja politika apposta, għadin jipruvaw iżidu il-numru ta' titjiriet fuq il-belt, u mux għadin għadin jamlu xejn għal fil-konfront tal-vitmi, anke titjiriet bil-lej jgħaddu minn fuq il-nies, u dan ilu mill-2008. Titjiriet li tiru fuq 700.000 persuna, aħna għadin saqna pjanijiet li jafu jnaqsu il-numru ta' persuni mġarba b-70% u dan fil-qalba tal-Ewropa. Infakkarkom, x'ma qed isir xejn mill-Belġju biex tiġri medjata din is-sitwazzjoni. Hemm ksur ma naqblux mal-opinjonijiet li ġew espressi għaw ksur u ksur li lu jisir mill-2009. U l-kollega tiegħi se tkompli mill-2014 minn frar il-pjan li ġimniedi għal titjiri fuq Brussel Kien hemm ħafna oġġezzjonijiet fil-konfront tiegħu, kien hemm ukoll eh, każijiet qudiem il-qorti spiċċaw qudiem il-qrati Belġjani. Kien hemm ukoll eh, injunction ukoll li tordna l-abolizzjoni tar-rotot mill-2014 wara Din sentenza però ġiet implementata biss parzjalment, però semma appellu kol. Dawn it-titjiriet qed ikollhom impatt fuq is-saħħa u ma taksur fil-konfront tal-liġi komunitarja. Enti staqsejt x'jista' jsir bħala ksur tal-liġi komunitarja. Il-proposta tagħna hija din. Id-direttiva 49 tal-2009 ġiet miksura kemm il-darba mill-Istat Belġjan dan jistipula l stati membri se jkollhom pjanijiet ta' ħidma biex innaqsu il-ħsejjes f'żoni fejn fejn ajraporti jew l-enejn, paragrafu 8, paragrafu 9, il-miżuri fidejn l-autoritajiet kompetenti, però dawn għandhom jittrattaw kwalunkwe limitu eċċessiv il-leġiżlazzjoni Ewropea ġiet trasposta mingħajr effetti fit tliet reġunijiet il-Fjandri, Brussell u l-Walonja. Dawn adottaw leġiżlazzjoni ad hoc mingħajr effett. L-Istat Federali Belġjan huwa responsabbli għal ġestjoni ta' traffiku u t tfassil tar-rotot jipprevjen il reġjuni biex innidu il-pjantazzjoni għaliex dawn qegħdin jibatu l-ajruplani apposta fuq Brussell biksur tal-leġislazzjoni tal-istorbju. Eżempju, per eżempju, me 6 ta' filgħodu huwa l-perjodu meta jkun hemm l-aktar ammonti ta' ksur livelli ta' storbju għadin jenqabżu wkoll il-livell mitqis bħala sigur huwa 45 decibel, però fil-verità intwera li jkun hemm storbju il fuq minn 65 decibel. Il-Belġu għanda għandu jirrevedi jaġġorna l-pjan ta' ħidma u dan għandu jiġi aġġornat kull ħames snin, diskuss mal-popolazzjoni u koll miżuri oħrajn u koll għandhom jiġu konsidrati din il-petizzjoni mandiġ tinala sakemm il-pjanitazzjoni tar-reġjuni ma jkunux ġew prezentati u sakemm il-każijiet tal-qorti ġew riżolti. Għandu jkun hemm ukoll inkjesta dwar kif il-pjan ta' azzjoni tal-Belġju impost mid-direttiva tal-2002 ma kienx fis-seħ, qegħdin nistaqsu wkoll li jkun hemm proċedura ta' ksur li tiġi mnedija. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma issa mill-ewwel lill-Kummissjoni. Iva, grazzi tal-kelma. Dwar il-pjantazzjoni għal Brussell, is-sitwazzjoni ta' fuq għal-Kommissjoni talbet l-autoritajiet kompetenti għaliex m'hemmx pjantazzjoni u x'beħsibhom jagħmlu dwar dan it-ħassib u kif japplika l-Brussell dan għaliex fil-Belġju hemm sistema fejn hemm tliet reġjuni u kull reġjun huwa responsabbli għal parti tiegħu. Però tlabna l-kjarifika lill-awtoritajiet. Ta' daħ, meta tgħidu intom eh, bej wieħed u ieħor maqsum fi tliet reġjuni. Il-Belġu mhux pajjiż huwa state of mind biex ngħidu hekk. <laughs> Però u x'inhu? Intervent interessanti. Nifsħu il-mikrofonu għal-kollegi. Leonet, Eleonora Evi, imbagħad jarek ukoll. Grazzi. Jiena xtaqt nirreferi għal petizzjoni preċedenti u koll. Jiena ma naħsibx li l-eluq ta' dawn il-petizzjonijiet u għaxira għan nispiega xerrit nejt u għamminnu li l-Parlament u l-istituzzjonijiet Ewropej għedin jiprovaw jaħdmu kif jistaw biex jitrattaw kwistjonijiet marbutin kemm ma' trasport kif ukoll it-tniġġi u t-tibdil klimatiku u minnu. U minnu wkoll pero li fiħdan dan il-kumitat bis-saħħa tal-petizzjonijiet il-kumitat għandu id-dmir u xogħol li eh, jara x'inhu huma l-problemi li jeżistu fit-territorji differenti fir rigward tal-applikazzjoni tal-liġijiet. B'xorta ħażina naraw li Eva, veru hemm sitwazzjonijiet ta' kompetenza nazzjonali ovvja sussidjarja li għalihom allura huma l-istati membri li għandhom iġorru responsabilità. Per eżempju, il-pjantazzjoni biex jillimita l-istorbju zejjed il-kas tal-aeroporti, per eżempju. U għamennu kol, pero, li l-Europa mill-inqas għandu jkollha rwol ta' verifika u kontroll għal kalendarji u proċeduri. Għaliex, jekk il-popolazzjoni għandha tkun marfa, per eżempju, dan u aspett li fuq niġġildu ħafna, nitħabtu ħafna, nisħu fuq il-fatt li huwa meħtieġ l-involviment tal-pubbliku meta joħorġu l-pjanijiet ta' ġestjoni ta' territorju, b'dan il-każ pjan territorjali bħal pjan ta' azzjoni għall limitazzjoni tal-ħsejjed. F'każijiet bħal dawn ilha nistenna li l-Kummissjoni ikollha xi marġni ta' manuvra biex tħeġġeġ il-pajjiżi biex jaħdmu daqsxejn għaliex jekk le wara l-iskuża ta' sussidjarjetà nabbandunaw nħallu għarriħom li ċittadini. ċittadini li dejjem jaraw li daw l-istituzzjonijiet jitbedu aktar u dawn huma problemi ta' kuljum għal ċittadini Dawn in-nies li b'xorta ħażina jgħixu rib ta' dawn l-ajruporti. Nies li għandhom ikunu mħarsa minn ċerti liġijiet li però eh, jekk eh, l-istati membri ma jamlu dak li għandhom jagħmlu, allura ma jista' jsir xejn biex titjieb is-sitwazzjoni. Din hija petizzjoni differenti però għaliex issa din taqa taħt l-ambitu tal-leġislazzjoni komunitarja għaliex issem regolament ġdid mis-sena l-oħra 5-2014 dwar it-twaqqif ta' regoli u proċeduri marbutin mal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet marbutin mal-ħsejjes fl-ajruporti tal-Unjoni. Tal Speċjalment f'artiklu 8 tal din id-direttiva hemm obbligu li ikun hemm konsultazzjoni pubblika fuq il-pjantazzjoni fuq l-ajruport, f'dan il-każ ajruport ta' Zaventem li kienet ġemmek fl-2010 petizzjoni differenti din u taqqa taħt leġizlazzjoni komunitarja. L-pajizi għandhom ikunu konformi. Ġifiri dak li jattinti ju tal-oħrajn ma mux għal din il-petizzjoni. nil ħsib tijaj kien li nenfasizza l fad li Irridu nisħu fuq il parteċipazzjoni konsultazzjoni, eccetera tal-pubbliku. Irridu jkunu involuti f'dawn il-pjanijiet in-nies, jiena nistenna li l-Kommissjoni issa tina tweġiba xirqa. Nittama. U din tibqa' miftuħa wkoll. It-tweġiba tal-Kommissjoni f'dan il-każ ma kienieċ suffiċjenti assolutament. Erġaw morru u erġaw wejje u għawne kumbat u tuna tweġiba dwar xinu ma jamlu il-Belġjani, specialment fuq artiklu 8 fid-direttiva l-ġdida. Li jfisser li l-konsultazzjoni mal-pubbliku għanda tkun hemmhekk għanda għanda ssir u ma t tweġiba sħiħa dwar dan hekk irridu nagħmlu, nikkonkludi jew jarek għandek xi punt ieħor x'tagħmel. Tajjeb t tkellem jarek ħan il-reformu la dak li qed inti. Aħna għanna regolament 598. Dan ir-regolament jagħti il kummissjoni il-possibilità li kolla għafas li jista' jiġi applikat il-pajjiżi u issa tal-Istat membru f'dan il-każ il-Belġju li jevalwa s-sitwazzjoni x'inhi. Ġifieri nimmaġina ċerta pressjoni min-naħa tal-Kummissarju naħseb hemm loka hawnhekk forsi għanna nitolbu li din il-konsultazzjoni pubblika din l-evalwazzjoni minn naħa tal-Belġu qed tiġi applikata u meta ssir mbagħad naraw kif se niproċedu. Tajja wis, eċċellenti. Mela l-Kummissjoni ta' informazzjoni aktar xirqa anke bil-miktub forsi għad darba li jmiss u fuq id-dialogu kontinwu magħkom imbagħad aħna bħala komitat Aħna wkoll nikdbu lill awtoritajiet Belġjani u nitolbu għal aktar tarif dwar l-evalwazzjoni tal-ħsejjes e, tiġdid ta' din il-konsultazzjoni pubblika fuq il-pjan ta' azzjoni marbut ma' Zaventam Airport tal-2010 kif ukoll is-segwitu tad-deċiżjoni tal-qorti. U dan nibatuh ukoll bħala punt ta' informazzjoni nibatuh il-Kumitati Envio Tran. Tajjeb, u titkellem. Jekk tippermettili. Nek ċaraw xi affarijiet. Għaliex inkella nispeċa biex nqogħdu niskambjaw litri u ma jkunx hemm ċarezza xorta waħda. Mela, toħdux għalikom. Aħna għandna tlet liġijiet li huma Ewropej bħalissa. 2042 li teħtieġ li jkun hemm l-involviment taċ-ċittadini fid-diskussjoni meta pjantazzjoni jiġi mniedi. Dan il-pjantazzjoni għandu jkun imġeddet kull ħames snin. Dan il-proċess kull ħames snin ġifiri, tiġdid, imbadwar dwar il-miżuri, il-projbizzjoni ta' titjiriet, l-esklużjoni ta' dawn eh, titjiriet jew kalla l-eluq tal-aeroport, hawnhekk għandna żewġ liġijiet, waħda hija l-liġi direttiva 2032 għada d-dejja din u regolament il-ġdid il 8 ta' sena l-oħra se jidħol fis-seħħ sena d-dieħla 2016. Minn dak il-moment dan se jistabbilixxi li fil-proċedura ta' deċizjoni speċifika fuq il-projbizzjoni jew limitazzjoni tal-titjira għal dan biss, allura Irrid ikun hemm proċedura oħra fid-deċiżjoni, jiġifieri mhux biss l-awtorità kompetenti li tiddeċiedi u daqshekk dossier jingħalaq. Qabel ma tittieħed deċiżjoni għandu jkun hemm konsultazzjoni u evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet sa ta' saħħa ekonomika, eċetera, minn awtorità indipendenti. Aħna provajna niċċaraw il-pożizzjoni tagħna hemm bżonn aktar aktar ħin. Nittamel konċar illum. Iva, iċċarajt ħafna. Però xorta waħda. Il-petizzjoni tittibqa' miftuħa l-ewwel net. Imbagħad it-tieni net irridu naraw x'se jiġri. Naħseb li xorta li tra trid tindbat l-awtoritajiet Belġjani nistaqsuhom daqsxejn x'beħsibhom jagħmlu bil-konsultazzjoni pubblika. Mbagħad inkomplu blittra ittra l l-oħrajn kifet biex dawn ikun jafu li din hija ħaġa li ġibdet l-attenzjoni tal-pubbliku Ewropew. Mill-inqas rridu nagħmluhom dawn l-affarijiet l-inqas l-inqas. U segwitu mbagħad jiġi din il-kwistjoni nittrattawha fil-ġejjin qrib. Issa ngħaddi għal petizzjoni l-oħra tas-sur Lavrija, petizzjoni 14-8-4 tal-2008. Petizzjoni antika din dwar l-impatt tal-ħsejjer u t-nġiż atmosferiku fuq is-saħħa ta' ċittadini fil-viċinanza ta' l-aeroport xaldegwar u għassi. Petizzjonanta hawnhekk, is-Sinjura Katrin Lakom. Nadilek il-kelma. Minuta. Is-soltu, naddu l-kelma l-petizzjonant fit-tmiem ir-round. Ma nafx jekk biżniex xi stadju hawnhekk, però naħseb għalaqna l-petizzjoni forsi xi ħaġa ta' ewieġeb qabel ma ngħaddu għal punti li jmiss. Għandek raġun, Iva. zbalti tiegħi Ġel verba kulħadd qiegħed fil-kamra kull petizzjonant xtaqt ngħaddi l-petizzjonijiet l-oħrajn u mbagħad kull kol kemm huma ikollhom l-opportunità li jikkummentaw. Għaliex dan huwa ta' importanza mhux biss għall-petizzjonant speċifiku però għas-sostanza ġenerali. U ġela darba kulħadd għadu fil-kamra. Nista' nagħmlu għek ġifiri, sinjuri, nagħmlu għek mela, eccellenti. Issa ngħaddi il-kelma l-sinjura, madam Lekord. L-odwa tajba? Sinjuri, grazzi ħafna tal-kelma. Sena ilu f'Novembru 2014 ġejt inkellimkom fuq is-sitwazzjoni tiegħi. Jiena ngħix rib xal de gol, sitwazzjoni qed tigrava, titjiriet, Jaddu minn qoddi minn fuq eh, djar tagħna aktar baxxi, aktar tniġġis, aktar ħsejjes, norqdu inqas, nistriħu inqas, titjiri dejjem jitbaxxaw, jitbaxxaw u kulħadd jikdbilna batna ittraw koll l-awtoritajiet Franċiżi jina qrajt it-tweġiba tal-Ministru tal-Ambjent eh, Segolin Royal x'inhi s-sitwazzjoni sena wara ħa ngħidilkom x'qal lin-nas sur Berġja sena l-oħra l-ewwel Tkellem aktar bil-mod jekk joġbok. Għaliex l-interpreti ma jkunux jistgħu isegwu nkella, ma jkunux jistgħu jaħdmu. Mela, Iva. Mela, kifet? Intbatet itra u ħadna tweġiba il-valuri limiti ġew dettati minn Franza ma setax ikun hemm influenza mill-Kummissjoni Ewropea fuq il-miżuri ta' pjantazzjoni li Franza tażel. Għettu l-Komissjoni l-oħra dan il-pjantazzjoni kien fazi ta' bozzar issa fuq il-noise map il-livell long term huwa bbażat fuq limitu estern li korrispondi għal LDN 56 b'konformità mal-valur limitu stabbilit fil-pjantazzjoni PPBE għaliex il-livell għandu jkun LDN 55 apparti minnek e, Bassir long term u bej 620-750 dan huwa tbassir użat għal pjantazzjoni tal-2007. Jidher issa se jkun hemm inqas nies affettwati meta mqabbel ma' sitwazzjoni referenza tal-2012 meta kien hemm aktar ċaqli, ġifir ma nafx huma rekwiziti tal-direttiva l-azzjoni komunitarja e, il-kontenut ta' tweġiba ta' Sinjura Royal. Inkluda l-fat li kien hemm bżonn aktar diskussjoni, hekk qalt li però konsultazzjoni pubblika b'mod ġenerali hija hija ċajta u xejn mu aċċessibbli għal pubbliku ġenerali, ma jaf xejn il-pubbliku, issa intom qed tirċivu il-pjan il-pjan ta' mitigazzjoni tal-ħsejjes minn Rwassi u meta rċivejtuh dan kien għadha d konsultazzjoni pubblika. Is-sitwazzjoni x'inhi issa fir-rigward tal-miżuri tal-ħsejjes. Hemm measuring stations f'postijiet pubbliċi, però il-kejlu approssimattiv għaliex dawn il-measuring pods jiġu installati l-bot. E, data values li rċivuti jiġu mkejla permezz ta' formulas matematiċi. Iġifiri, kollox huwa approssimattiv. Issa, ġara però, minn dak li ġimwijed. Kena ma' assoċazzjoni biex tiddefendi eh, l-vitmi tal-tniġġis tal- ta' dan il-qasam Kont għalli il-noise map ta' dawn l-aeroporti hija waħda miż-żewġ black spots fir rigward ta' take-offs u landings u eh, n-nies li għedin iġarbu dawn il-problemi. Allora nistennew miżuri speċifiċi. L-analiżi eh, tgħid ukoll li Franza ma tagħmel xejn il-miżuri jew ma relevanti jew inkun kellha inkompatibbli ma l-ispirtu tad-direttiva tal-2009 li tkejjel u tipprevjeni jew tnaqqas il-ħsejjes u hawnhekk però dawn huma il-miżuri il-mizuri inkludu li jħedġu soundproofing per eżempju, Apparti minn hekk fl-2015 kien hemm backtracking fuq il- il-sandproofing ta' 100%. Uh, eh, kien hemm ukoll kwistjoni ta' kampanji pubbliċitarji. X'inhu l-punt li jkun hemm dawn il-miżuri però? Bażikament dan huwa relevanti għaliex mhux qegħdin ikejlu il-ħoss fl-ambjent ta' barra għadin nitkellmu għonek dwar ħsejjes esterni fid-direttiva tal-2002-49. Soundproofing m'għandux ikun parti mill-pjan ta' azzjoni. Issa limiti fuq operazzjonijiet. Proibizzjoni wkoll ta' ċerti miżuri oħrajn. M'hemm xejn maħsub għal 2015-2020. Imbagħad xi ħaġa li ġiet applikata fl-2012 dwar it-tnaqis tal-proċeduri xorta ma sar xejn u m'hemm xejn maħsub għal ħames snin li ġejjin dwar l-implementazzjoni tal-continuous descent ma' dana jitratta nies f'żoni differenti fejn forsi l-istorbi mhux daqshekk problema u possibbli biss għal inżul fir-runways li jiffaċċjaw il-vant u l-ponent, ġifiri mhuwiex daqstant relevanti. Senjura la kont, jekk joġbok, trid tikkonkludi għax għanna id-diskors tijak tiġa xtaqt biss nejdu kom xirċevejtu kif dira ma t-korrespondix ma direttiva li tamel traġettorja tanżul fl-2012 ma NHA xorta. Għasab wara kif ħat applika dan għal runway tan-nofsinhar żid il-tluħ fil-runway u dana applika bess għal parti zaħira ta' dawn il-runways u it-tluħ imma dana ma' ma' marxa l-aħjar matul is-snin Kien hemm ukoll zviluppi illi forsi jistgħu jkunu utli wieħed jieħu konsiderazzjoni u koll x'tallimna mill-istudji din hija ħaġa importanti dan huwa ukoll hemm il-pubblikazzjoni u miżuri però li mhumiex adattati kif għadd hemm bżonn nitalmu minn dak li sar. Hemm studji li tiġaħidu saru ma qed jittieħdu konsiderazzjoni. Hemm ħafna manipolazzjoni għaddejja l-Unjoni Ewropea kif tista' taġġiġi b'mod effettiv kontra dawn l-abużi. l VOCNA ma nistax forsi nistidnuha għal-kumitat ma se tkun ħaġa utli Mux ħanaqra t-ija ta' diskors tijaj, fimt li ma nistax, imma rismi konkludi billi najt illi il-president għada t-interruppi. Għemżon xili s xaħġa. Nirringrazzjawk. Mela, niftaħ il-diskors u naddi l-ewel l-sur Lavrier. Sija President, skużani, skużani, irrit ngħaddi l-kelma kommissjoni, skużani, skużani. Ħsibni li kelli promozzjoni jen. Ma tistax tgħid x'jiġri hawnhekk dis-sara. Jaf tispiċċa f'ħafna pożizzjoni diffiċli imma flokkom ma rridx inkun. Hemm kummissjoni, grazzi fil-qosor, sitwazzjoni qed tiġi Sa fejn nafu m'hemm l-ebda pjantazzjoni għal l-aeroport Paris Charles de Gaulle. Kien hemm opinjoni il inħarġa xi mill autoritaj Franċiżi. U hemm bżonn li jisiet iżjed l-affarijiet. Issa, Sur Lapri, grazie signor Presidente. Din hija l-ewwel petizzjoni Franċiża li kelli nikkonsidra jiena minn sirt membri sostituta dan il-kumitat. U ġina ddikjarata sibli mill-2010 ġifri iktar minn sitt snin u sena wara sena wara sena kollegi studjaw dil petizzjoni il-Kommissjoni għalet x'taħseb u kienu politi ħafna edukati kif wieġbu imma li rajna u li Franza miqet iżomma l-ebda weda li tagħmel. Fir-rigward tal-istorbju ambientali ntbagħat l-sorġi tirċevuta jitra riċentement 16 ta' Marzu 2015 U f'din il lettra l-Kommissjoni tgħidilna illi Novembru 2013 Franza qalet illi kienet ħejjiet pjantazzjoni għal Paris Charles de Gaulle u għaddejja konsultazzjoni pubblika f'nofs frar 2015 il-Kommissjoni għadha ma rċivitiex din il-pjantazzjoni. Se jew kompetenza tassew fjakka fil-amministrazzjoni franċiżi u kalla għadin iġabdu l-affarijiet sabiex ma jkunux soġġetti għal regoli vinkolanti. Fil-gwart ta' kwalità tal-ajru li issemmiet reċentement, il-Kummissjoni għalet il-ċertu miżuri jaslu għat-total ta' 100 disa u tletin ksur tar-regoli, trasgressjoni. Jiena ma nafx jekk ir-regoli mhux tajbin jew le jiena m'iniex espert dak il-każ tal-Parlament permezz tal Kumitat tal-Ambjent biex jgħidu li l-Kummissjoni jibdu regoli jekk mhumiex tajbin, imma li hemm bżonn nagħmlu huwa li l-pubbliku ġenerali jkollu regoli li jiġu rispettati. U dan huma żewġ problemi. Il-gvern Franċiż hija jipprova itawwal sabiex jirbaħ iż-żmien fil-kwistjoni tal-istorbju. Mhumiex qegħdin jikkonkludu fuq l-azzjonijiet tagħhom. U ħaġoħra, it-nġis tal-ajru. Nistaw naraw illi l-ajru qed jiġi qed ikun imniġġes wis stess u dan jmur kontra allura l-direttiva. Għalhekk il-Kummissjoni għandu triħu azzjoni sabiex il-Franċiżi jkunu jistgħu jtuna tweġibiet responsabbli ħalli ma nerġgħux niltaqgħu minn hawn sa noħra u nerġgħu namlu l-istess kummenti għax bekk għadin ninċaħdu ċittadini tagħna mill-ġustizzja Eleonora. Naqbel ħafna ma dak li qal il-kollega u xtaqt nżid dan biss jiena jidhirli speċjalment fi kwistjonijiet ta' proċeduri ta' ksur ta' regoli li għandhom x'jaqsmu ma' tniġġis tal-ajru qisu donnu hemm zifna kontinwa bej il-Kummissjoni li tibda l-indagġni, l-Istat membru, l-Awtorità lokali li tajt li ħat għamel pjanijiet, imba dawn il-pjanijiet ma jaslux, il-limiti jibqaw jinqabżu u l-proċess jibqa' dej sena wara sena wara sena bla tmiem bla maqqat ma nsibu soluzzjoni vera u konkreta għal problema Hemm min jgħid li s-settur tal-avjazzjoni huwa settur li qed jikber, settur importanti ma dan ma jistax isir mingħajr ma wieħed jieħu konsiderazzjoni bis-serjetà it-tniġġis tal-ajru. Dan jgħidulna l-fatti naraw ġara fl-aħħar xhur bil-każ Volkswagen ukoll u fortunatament aħna nagħmlu regoli aħna bħala ko bħala istituzzjoni li hija parti mill-kodeċiżjoni noħorġu bir-regoli imma bejn it-teorija u l-fatti hemm l-abbiss. U għalhekk aħna rridu nimpenjaw ruħna iżjed dawn il-petizzjonijiet jiruna kemm fil-fatt hemm ħafna u ħafna aktar xogħol xisir. Għanxat jħor li xie jitkellem? Tajjeb, mela, jina qed nifhem li l di jibqaw jibqgħu eh, miftuħa jridu nżommu il-każ dej milux batna jitra l-awtorità Franċiżi u tweġiba ma kienieċ sodisfaċenti. U speċjalment fi rigward ta' pjantazzjoni l-elementi ta' konsultazzjoni pubblika relatati ma' Paris l-Degol. Gaulle. Idu nitolbu koll il-Kummissjoni biex tħaffef daqsxejn l-attività tagħha fir-rigward tar-responsabiltajiet eh, ta' Franza u biex tieħu azzjoni għax naħseb li li ma tingħatax tweġiba mhuwiex aċċettabbli speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-konformità ma' direttivi eżistenti. Aħna ma rridux inkunu f'sitwazzjoni fejdu niftħu proċeduri ta' ksur ma' hekk ikollu jiġri jekk Franza ma twiġibx għal mistoqsijiet li qegħdin nagħmlulhom. Qed nara li għataw xi kollegi hawnhekk li għadhom ma telqux u saqsijom jekk jaqblux tajjeb sewa mela ngħaddu issa petizzjoni 14 li jiena ħallejt anzi 13. Wieħed seba' tlieta tmija tal-2013 mill-Komitat kontra l-ampjament di l-aeroportu Ampuljano Siena li Appon is-sittijiet interni u petizzjoni 2355 tal-2013 fuq ukoll proibizzjoni ta' tjeriet interni sabiex niproteġu ċittadini mit-tniġġis tas tal-istorbju il-petizjonat ma' uxaw ma' komissjoni iva, kieġekkom. We don't have anything to add on the subject. Manna xejn zidu. taħt il-kompetenza direttivi dal-aeroport għaliex huwa ikollu inqas minn 50,000 passiġġier. Imbagħad għandna oħra 2355-2013 ukoll fuq proibizzjoni mal-Ewropa kollha ta' titjiriet. Sabili, mhux bil-forsi titkellmu, tistgħu titkellmu jew le. Le, tiġa tkellimna fuq din il-ħaġa. Mela niftaħ diskussjoni għal membri. Mannix ħafna bħalissa. Please um, help me in order Imma jnuni, ma nistax namel kollox wahdi. Here is another member. Welcome. Ara, għam faċa membru wieħor, merħba. Dan huwa ħanit wara nofsinhar ħafna membri jkunu sejri lura lej darhom. Uħut minnhom, ħafna minnhom bl-ajruplan. U mhux ajruplan bil-lejl. Titjija tabar nofsinari. Mela, diskussjoni miftuħa, min jixtieq jibda? Uh, petition uh, item 13, Jarek. Okay, if nobody wants. Jekk ħadd ma jixtieq jitkellem niproponi dal ġej. Nibbatu ħaġa. Skużani, jekk tippermettili. Le, mhux fuq din. Ħanibatuha lil Envi u l-Tran. Hekk ħanamlu smajna kummissjoni. tkellimna dwar direttivi fis-seħ. Issa naddulak il-kelma aktar qudiem meta nagħlqu dawn il-punti kollha. Tajjeb? Mela, fuq punt 16. Wieħed disa tal-2011. Fuq titjiriet fuq Madrid Barajas. U 2-6-8 tal-2014. Għat titjiriet fuq Konema Viejo f'Madrid. Kummissjoni tixtieq titkellem il-petizzjonant mhux hawnhekk. Quickly, the situation hasn't changed, so the, the reply is similar to the one given for Charles de Il-mistoqsija ma nbidlitx għandna l-istess ġiba li tajna għal Charles de Gaulle għadin nistennew mill-autoritajiet biex nirċivu pjantazzjoni. Fil-kas, Tatnej li huma fil-fatt. Għax Itna li huma fi kasta Madrid balaħa su kol menar bieħu. Fuq balaħa samilna l-ewwel analiżi tal-każ aħna u jidher illi hemm operazzjonijiet li limitaw l-użu ta' l-ispazju tal-ajru mhix regolata ta' minn regolament 598-2014. Fine, so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 and I'm happy to extend the floor to you. Grazzi. Bħala Presidenza tal-grupp kolonjola futur tiegħu nirringrazzja lill-Kummissjoni u l-Presidenza biex ittina il-possibilità li tkellem il-Assoċjazzjoni fuq l-Ewropa li x-istituzzjoni Italjani ma għamlux ix-xogħol tagħhom ta' protezzjoni. Inna snin nitolbu li liġi rispettati l-liġijiet ta' u ta' tagħna ma xejn ma nbidel, kwarti sħiħ tal-belt ta' Bergamo b'seba' telef ruħ ħames skejjel u 2000 studenti hija staċ ta' ajruport li kiber iktar mill-limiti li kienu permessi nixtiequ illi dana l-iżvilupp mhux kontrollat tal-ajruport huwa marbut ma' żida tal- titjiri trainer illi huma iktar mit-80% ta' traffiku llum il-ġurnata jidher illi dawn eh, ġew indikati f'Bergamo għaliex ma ħalsux kontributi fiskali fl-Italja kien qed jirċievi differenti għajnuna u aġevolazzjoni e kif ġi kif għamettew stess, eh, għammetta stess is sintku tal-belt. Issa, għawnek l-aeroport u nishtiq nkunu nafu jekk dan il-ksur jistaw jiġu, jekk dawn l-għajnuniet jistaw xanzi jiġu eh, meqjusa bħala leġittimi, bħala għajnuna tal-istat. Issa, l-izvilup ta' terminus ta' olja serju ġivviluppat li l-territorju li u li huwa marbut ma' biss. 3 km l-bot mill mill ċentru tal-belt u 6 km minn fejn eħxu aħna, ma tal-bittana kollha ġew njarati F'Diċembru 2015 aħna ħankunu qegħdin naslu għal madwar 80,000 passiġġieri fis-sena, mentri l-limitu kien ta' ħam ta' ħam ta' 68,000. Il-merkanzija u l-passiġġieri suppost kellu jkun ta' 6 miljuna miljuni 160,000 bej wieħed u ieħor U l-autorizzazzjoni kien l kien għadin jgħidu illi il traffiku tal-ajru ħajġi żviluppat iżjed lejn il-vant fejn m'hemmx nies jgħixu u mhux lejn il-punent fejn hemm il-belt imma mhux hekk ġara. Anzi, il-biċċa kbira l-ajruplani jtiru l-iktar fuq il-belt u mill-2009 bla ebda konsultazzjoni ma' ċittadini dawn it-tiru fuq eh, fejnejxu aħna fil baċ ħafna u kol briskju kbir għal 7000 abitant u 2000 student li skejjel suppost muxa mandomx ikunu fil pass fej għandhom jinżlu jew jitilaw l-aeroplani. Issa, rajna u kol illi kienem il-post fejn aħna bħala zona residenzjali, level ta' ħoss huwa ta' 55 decibels, pero fil-feta jitlan kisa 65 decibels, u dan ġi deċiż mingħajr ma imxew ma lebda eh, regoli ta' bażi. U Dan kollu qed ikollu wkoll impatt qawwi fuq l-ambjent. Aħna irrexxielna nirbħu żewġ rikorsi fl-Italja l-Lombardija fil konsil tal-Istat illi kienu qalu illi dina iż-żoni tal-aeroport propju ġiet ġiet maluqa aħna għadin naraw illi qed ikun hemm livelli ta' sordju erba' darbit iktar mill-limitu eh, permess. iċ ta' monitoraċ akustiku ta' sorbju mhumiex fil konformita ma' traġettorja attwali u d-dejta fil-fatt hija mill-istess sakmo li tmexxi ehm, l-ajruport. Iġifieri dawk illi qed jiġu kontrollati huma l-istess nies illi jikkontrollaw, jikkontrollaw lilhom infushom. Fil-2015 il lejnak ma nexxilix tagħmel diversifikazzjoni tar-rotot mingħajr ma tagħti ċans illi ċittadini jagħtu l-opinjoni tagħhom. Nittamaw li l-Ewropa tikkonferma mill-ġdid il-valuri tal-ħarsin tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Daw ma jistawx jikunu sakrifikati għall-interess ekonomiku, speċjalment meta dawn ikunu qegħdin isiru b'tali mod illi ixxeklu s-suq uniku. Grazzi. Thank you very much. Thank you very much for your contribution. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek għad-dibattitu l-Kummissjoni tista wkoll tiskellem u tipparteċipa fid-dibattitu. Mela, dwar nofsinhar tajjeb il-petizzjonant semma ħafna punti u nixtieq allura nsemmi l-punti l-anin jiena fuq id-direttiva 2011-92 jekk iżid għaffi traffiku tal-ajru mill-bidliet tal-rotta tal-ajruplani fl-iPass ma twassalx għal bidliet fuq l-art. Dawn il-bidliet tal-aeroport ma jaqawx taħt id-direttiva u ma jaħtuġu xalek evalwazzjoni tal-impatt u memx għalek bil-fors bżon konsultazzjoni pubblika. Kif għal petizzjonan, għalet il-petizzjonan ta' dwar direttiva 42, din zona akustika inħossu li tista' tkun pjan li taqa' taħt id-direttiva tal-ACA imma peress li dina iż-żona akustika ġiet annullata mill-qorti lokali amministrativa mbagħad id-deċiżjoni ġiet ikkonfermata wkoll mill-qorti tat-tieni istanza inħossu illi memx għalfejn jieħdu azzjoni addizzjonali għaliex l awtoritajiet nazzjonali tiġa ħadu azzjoni fuq id-direttiva 2002-49 li l-petizzjonant narfuha li tiġa kien hemm proċedura ta' ksur ta' regoli kontra l-Italja minħabba li ma ġewx adottati zoni akustiċi u pjanijiet ta' azzjoni. Bergamo tiġa jaqa' taħt din il-proċedura li hemm għaddejja fuq it niġġis tal-ajru u d-direttiva ta' kwalità tal-ajru numru 50 tal-2008, il-Kommissjoni nidiet proċedura ta' ksur sabiex propju tindirizza il-fat li kunu ġew maqbusa il-limiti tal-nitrogen dioxide il-Kummissjoni qed tinvestika il-livelli tal-PM10 ukoll Bergamo koll hija koperta minn din l-inizjattiva. So, tajjeb mela kif tistgħu taraw kultant l-affarijiet jimxu u jimxu pass maġġel ukoll għandna żewġ proċedimenti ta' ksur kontra l-Italja fuq dawn l-aspetti, ġifiri żewġ każijiet miftuħin aħna ħanħallu il-petizzjonijiet pendenti sakemm ikun hemm deċiżjoni tal-qorti fuqhom aħna ħaninformaw ukoll lill-Italja biex jekk din hija rieda tal-Kumitat nibatu ittra l rappreżentanza Taljana hawnhekk fl-Italja ninformawhom li qegħdin insegwu dan il-każ u għadin nistennew u koll il-kas eh, tal-qorti qabel ma nikkonkludu. Danna bazzikament u għalin nistaw namlu. Naddi il-kelma issa l-Sinjura Gardini, bat nikkonkludu. Sì, grazie. No, volevo soltanto aggiungere un... Jina xtaqt nżid eh, informazzjoni wahda illi forsi b'dan il-mod tista tisodisfa l-istennija tal-persuni li hawnhekk qed jirrippreżentaw dawk iċ-ċittadini kollha li firmaw il-petizzjoni. Il Għax naf li fl-ajruport qed hemm żvilupp ġdid u għal daqstant illi minn hawn ftit ieħor se jkollhom jiġu sottoposti għal direttivi Ewropej. U se jkun hemm għal daqstant evalwazzjoni ġdida tal-impatt ambientali u se jkun hemm aġġornament bid-dejta kollha u bekk forsi inkunu eh, inkunu nistgħu najnukom. E, et jitolbu ek jistawx jitkelmu, għax jina telom illi eh, et jizvilupaw l europa ortu dal-waqt se jkollom jamlu uh, eh, pjan ta' zvilup u se jkunem evalwazzjoni ta' impatt ġdid. U jien kont qed ngħid li skont il-liġi Taljana eh, u skont il-liġi Ewropea eh, eh, se jistaw jistaw jgħinuhom fil-pożizzjoni tagħhom. Ma huma pessimisti. Aħna ħadna nota ta' dak li jitkom qegħdin tajdu u se ninkluduh dan fl-ittra illi se nibatu lil autorità permanenti italjana u bekk jista' jkun hemm dejjem iktar pressjoni fil-kwestjoni. Qed nara li inti taqbel miegħi fuq dan. Mela nistgħu nagħmlu hekk? Tajjeb. Eċċellenti. Mela nagħmlu hekk. U <laughs> hemm kasu anki fil-qorti u iżommu e, e, e, l-petizzjoni miftuħa u rritet kelmu mal autoritajiet italjani. B'din litra, u najdu illi il-Komitat tal petizjoniet edha zom kontra kontroll fuq dak li qed jiġri kemm flajru kif ukoll fl-art. Issa l-petizzjoni li jmiss 0112 tal-2015 Roberto Barcaroli fuq etniġis me traffiku fuq il-traffiku tal-ajru fl-aeroport ta' Ciampino f'Ruma. Sur Karoli huwa preżenti u jiena natik il-mikrofonu. Għandi xi ftit slides nuri. Nista' nitkellem anki minn slides. Jiena xtaqt najt illi l arport ta' ċampino illi jena jgħatawnek etni pre etni prezenta l-prezentazzjoni fisem anki l-assoċjazzjoni biex innaqsu l-impatt. Huwa aeroport tal-istat taljan fejn jaslu l-aeroplani tal-gvern tal taljan u anki ta' stati oħrajn. U dan l-airport ilu 13 sena jaħdem kontra l-liġi għax għandu ħafna traffiku mill-2002 il-qoddim. U peress illi għamel dan minnajr ma jirrespotta jirrispetta id-direttiva via jew vas u laqas il-liġijiet nazjonali fuq l-impatt akustiku. ċampino huwa wieħed mill-iktar odma eh, bħala aeroport u kien għatma kien jagħmel iktar minn miljun passiġġieri. U issa mill-2002 qoddim ftit snin minn miljun ta' passiġġieri wasal għal 5 miljuni. 500 fil-mija ta' zida jamlu mux biss traffiku tal-passiġġieri, ma anki e, traffiku tal-istat, protezzjoni ċivili, e, traffiku militari u dawn l-aeroplani kollha jinżlu u jitilqu minn ċampino 150 metru il-bot mill-airport. U dina minn dejjem kienet hekk. Ila hija mit sena il-belt ta' ċampino il-bot hija l-bot biss 150 metru. U l-aeroplani jinżlu fil-baxx u jaddu fuq il-Park Nazzjonali tal-Appja Antika. Illi huwa park eh, eh, importanti ħafna, kemm ambientali kif ukoll storiku, hemm ħafna arkeoloġija hemmhekk ta' Ruma. U l-aeroplani jinżlu anki fil-baxx ħafna eh, fuq il-parti tisfel ta' Ruma fejn joqodu 400.000 ċittadin u anki eh, eh, u anki eh, bli toħrajn bħal Marino. Mela, aħna fuq din il-kwistjoni tlabna anki l-Komissjoni Ewropea ftuħ ta' ksur, proċedura ta' ksur, u hemm proċedura EU pilot fuq l arporta ta' Ċampino. U fuq dan l-autoritajiet italjani rappresentati mill-ENAC impenjaw ruħom biex jamlu l-evaluazzjoni tal-ambjent ex post u jibdew mill-effetti li ġew ġenerati fl-2012, skużawni, meta l-impatt tal-bidliet li saru fil-aeroport eh, eh, eh kellhom jirrispettaw iż-żewġ direttivi via u vas u għalu huma illi kienu se jagħmlu ukoll master plan għal City Airport u b'limitazzjoni kbar mħabba l-ambjent. U xiftit ġranet ilu l-autorità nazzjonali bdiet proċedura ta' evalwazzjoni tal-ambjent b'dan il-master plan, però ma għalix dak li kienet wedet lil l-Komissjoni Ewropea. Mux se jkun City Airport, imma se jkun Secondary Airport, illi mandux eh, limitazzjonijiet tal-ambjent. U l-aċċess tal-pubbliku għal limitata x'dan din l-evalwazzjoni tal-ambjent eh, ma, ma sirx bil-liġi ordinarja imma sir bil-liġi speċjali illi tillimita l-aċċess tal-pubbliku għal 30 ġurnata biss u mhux għal 60. Barra minn hekk e, tip ta' evalwazzjoni ambientali mhux ħadkun evalwazzjoni ambientali totali, imma ħadkun biss limitata imħabba il-liġi speċjali li ħad tiġi użata għal dan it-tibdil. Dawnu ma kollha gideb u din hija l-aħħar waħda mill-gideb tal-Awtorità Nazzjonali meta kienu qalu li kien se jsir aeroport, kien se jimben aeroport flok ċampino Gioviterbo. Eh, flok eh, biex jirdu dan ir-ruolu. Dan fl-2010 għalu, hekk, u bat fl-2012 qalu le mhux iktar Terbo se nagħmluh imma sen se jkun hemm eh, trasferiment ta' traffiku kollha fuq Fiumicino. U din is-sena bdew il-proċedura ta' evalwazzjoni u mhux se jissir City Airport imma se jissir Secondary Airport. U jiena nixtieq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nixtieq anki il-Kummissjoni Ewropea wkoll tieħu passi kontra l-autoritajiet nazjonali għaliex fl-aeroport tal-istat taljan għandhom jiġu rispettati il-liġijiet nazjonali Ewropej u tiġi garantit l-aċċess għal pubbliku u l-protezzjoni u eh, eh, eh, il-protezzjoni tal-ċittadini. Grazie, Komissjoni. Iva, kif qed jgħid il-petizzjonant għandna proċedura ta' EU pilot u tlabna kjarifika l-autorità nazjonali taljani. U, u bdiet proċedura EIA fuq dan l-aeroport fuq il-pjan ġdid master plan. U fil-lowel risposta tal-autorità italjani l-Kommissjoni għalu illi se jkopru anki xoliet illi saru fl-moddu li moddi u jina nishtiq nitlob li l-petizjonant jisottometti il-kommenti tijaw kolla fuq dan l-aeroport l-Ministru tal-Ambjent għax bħalissa hemm din il-proċedura għaddejja u l-iskadenza għal sottomissjoni tal-kummenti edha fl aħħar ta' Deċembru. U naturalment l-autoritajiet nazzjonali huma obbligati jverifikaw is-sitwazzjoni ta' territorju u jisibu soluzzjonijiet. U nixtieq ngħid ukoll illi din il-proċedura speċjali EIA hija konformi ma' direttiva EI aħna kena proċedura ta' ksur fuq dan l-aspett u ġi arkivjat imħabba fil-fat illi din il-liġi legge obiettivo, liġi italjana illi introduċiet din il-proċedura speċjali kienet konformi ma' direttiva tagħna. U punt ieħor fuq il-problema il eh, tal-sejjes, kif għadna qabel għanna u kol proċedura taksur, għalix memx, eh, għamma ġewx adottati livelli tal-ħoss fil-pjaniet u l-Komissjoni diġa għedha tinvestiga dan l-aspet fuq ċampino. niftaħ diskussjoni. Eleonora. Mela jien jidir li illi hija ħaġa assurda illi airport tal-istat, airport taljan, l-airport ta' Ciampino, ħadem f'dawn is-snin kollha 13-il sena Minajr minar ma kellu evalwazzjoni ta' impatt xirqa. U pratikament kien liberu u illegali. U l-evalwazzjoni ta' impatt ambientali għanda sir qabel ma jisiru ċerti xogħlijiet biex jistaw jagħmlu evalwazzjoni x'impatt tal-impatt li se jkollha fuq it-territorju u normalment mbagħad eh, hemm ċerti preskrizzjonijiet u jina nistaqsi illi meta <laughs> l-evalwazzjoni tampat issir wara 13 sena kif jista' wieħed ikejjel eh, x'inhuma l-kondizzjonijiet tal-ambjent. Issa, hemm bżonn assolutament nimxu il-qudiem u illi dawn l-evalwazzjoni tisiru, però jider li li ħaġa inkredibbli anki naħa tal-istituzzjonijiet tal-komunità ma kienx hemm kontroll, ma kienx hemm verifika tal-proċeduri u tal-żminijiet tal-kalendarju. Għax eh, eh, nafu li din l-evalwazzjoni hija kwistjoni anki ta' sussidjarjetà hija fidejn l-Istat membru, però fuq dak li għandu x'jaqsam mal-proċedura u tal-kalendarju l-Unjoni Ewropea wkoll trid tagħmel xi ħaġa biex jiġu rispettati il-liġijiet. Jidir li wkoll illi nixtieq anki nagħmel kumment fuq fatt ma nafxek għawx prezenti hawnhekk rappreżentant Taljana nittama li qiegħda hawnhekk imma naturalment mhijiex hawn u dana juri xinija l-attenzjoni illi eh, tiġi motija l problemi bħal dawn, lil petizzjonijiet li jġibu dawn il-problemi. Jena nittama li l-Italja tiħu passi biex tipprova tirsolvi din il-problema illi għanda impatt fuq ħafna familji, forsi ma rajtux eh, fi slide imma distanza bejn l-airport u il-belt hija ta' 150 metru. Hija verament rib. Pratikament l-airport qiegħed fiċ-ċentru ta' din il-belt. U u hemm ukoll il-park kif qal il-petizzjonant il-park tal-Appja Antika illi hemmhekk hemm ħafna monumenti arkeoloġiċi li ta' wien wieħed jipproteġi. Jena nittama illi inkonu nistaw namlu kemm jista' jkun biex inkonu nistaw namlu pressjoni fuq l-autoritet italjani biex nżommu l-petizjoni miftuħa u biex eh, nieħdu il-passi kollha li hemm bżonn. There is no name tag for you, sir, but you Ma nafx, mandiġ eh, isem għalik, eh, eh, ma naf li int kollega, tista tajt xismek. Jina, Dario Tamburrano, mill-EFDD, u, u jina għandi rabta mal-petizjonant. Jena għandi xaħġa xinżit barra minn dak li għalet il-kollega Evi l-għonet fuq ħaġa partikolari, jentkom tafu li li fruma se jkun hemm ġubulew straordinarju illi diġa hemm situazzjoni eżistenti ta' ksur ta' liġijiet u se jizdit se jizdit it-traffiku u bekk se jizit anki l-pressjoni fuq ċittadini fuq dak li għandu xaqsam kemm mal-ħoss u mal-tneġis. Umbat għandi komment ġenerali għanna għanna ċittadini illi għalihom l-aħħar possibilità hija li jiġu fl-Ewropa. E, naħseb li hawnhekk e, aħna qed nirriskjaw li nitilfu l-kredibilità u dan huwa l-aħjar mod biex nitkellmu fuq il-korrettezza u e, il-viċinanza tal-istituzzjonijiet lejn iċ-ċittadini illi f'ċerti pajjiżi huma propju kważi li lem mill-legalità. Grazie. Iva, bla dubju aħna għalina għal-qalbna dawn l-affarijiet, aħna kollha ċittadini Ewropej, u aħna dejjem eh, għal-qalbna dawn il-problemi. Kif għaltinna l-Kommissjoni l-istħarriċ għaddej u għanna għawnek bżon li konna aġġornament tal-informazzjoni illi ġiet il l-Kommissjoni reċentement u aħna nħarsu l-qoddim biex eh, nisimaw menant il-Komissjoni biex tiġi lejn il-Segretarjat tal-Komitat tal-Petizzjonijiet minn aktar kmini possibli. U anki nishti u koll nindirizza il-petizzjonant u nikonferma dak li għalet il-Komissjoni illi il-kommenti tijak u koll għandhom jiġu sottomessi l-autoritajiet nazjonali bekk aħjar għal-kawza. U anki jekk il-kollegi jaqblu niproponi illi inżobuha miftuħa din il-petizzjoni hija istħarriċ illi għadu għadej wara kollox u li nibatu ittra qasira ħafna lill-autoritajiet taljani u nitolbuhom kjarifika fuq is-sustanza u fuq il-kwistjonijiet. U nista' ngħidilkom kollegi li kien hemm każijiet fejn ittra sempliċi mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet għamlet verament differenza kbira. U mux qed ngħidha di biex biex nagħmlilkom kompjaċir. Fil-fatt huwa veru li kien modell ta' ħidma li meta l-awtoritajiet jifmu li aħna qegħdin insegwu kwistjoni u ma jihdu atteġġament differenti. U naturalment dawn li tristaw ikunu pubbliċi Eh, jistaw jaslu fidejn il-gazzetti u tqajmu is-sensibilità tal-poplu. Mela nistaw nagħlqu hekk mela grazzi ħafna, issa għandi lista twila ħafna ta' petizzjonanti illi natihom għal żewġ minuti biss, mhux iktar minn żewġ minuti għax għandna mbagħad punti oħra. L-ewwel jeger jew inkella wieħed minnkom. Grazzi. Jiena John Stewart. Jina kollega ta' Suzan. Jina l-għennet nir-ingrazzjak tal-li eh, t-referi l-petizjoni tana li direttorati l-oħra. Eh, din ħaġa utli ħafna. Eh, hemm problema, però jista' jkun hemm periklu <laughs> li ħadd mhux se jitratta din il-kwistjoni tat-taxxi. Għax inti kif verament jista' jkun illi ma jkunux qegħdin jimxu kontra direttiva imma l-istati membri individuali jimxu bil-mod eh, qabel ma jintroduċu taxxi fuq il-karburant tal-ambjazzjoni waħedhom għax jibżaw biss li ma jkunux kompetitivi mbagħad ma' pajjiżi oħrajn. Jien naħseb il-punt tiegħi li nixtieq ngħid lilek li hemm periklu li ma jidri xej għaliex huma eh, eh, l-istati membri jibżaw jitrattaw għaddi waħedhom. Eh, jista' jkun hemm jista jkun hemm problema hawnhekk ta' kompetitività. U Sużan tuża l-aħħar sekondi tiegħi. Jiena xtaqt nistaqsi kif nistgħu aħna nieħdu sem f'dan il-proċess biex ma nitelfux il-kontatt ma, ma nitilfux il-kuntatt mal-petizzjoni tagħna stess. Forsi tista' tieni risposta aktar tard wara li jitkellmu l-oħrajn ukoll U barra minn hekk jiena nixtieq nirringrazzjak għax jiena notajt li inti ħadd nota tal-iskala tal-problema illi waslet għal dawn l-inizjattivi ta' ċittadini fl-Europa kollha u jena naħseb illi issa u ħaġa ovvja eh, kemm hija gravi din il-problema. Eh, illum eh, sirna nafu. Grazzi, grazzi li l ukoll Issa l-Manfred Prante. Le ma jishtiqx jitkellem? Le. Emanuel Le Texi. Antoine Villemi. Jena nishtiq ringrazzja lilek, President, u l-Komitat tal petizzjonijiet tal-ismajtna u li tħalli li ħallejt il-petizzjoni miftuħa u għatalli fimt l-iskala tal-programma u nistaqsi għal spiegazzjoniet. Nishtiq naċċej żewġ affarijiet. Belġum huwa pajjiż imma fih tliet reġuni, imma hija l-awtorità federali li hija responsabbli tal-rotot u tal-applikazzjoni tal-leġislazzjoni fit-territorju. Għandi u koll ħaġa xnajt fuq id-DG ambjent inti għati li hemm xi kwistjonijiet ta' leġislazzjoni fuq livell Ewropew, aħna da aħna nifmu koll li għaw dawn ir-regolamenti, però il-petizzjoni tagħna 249 tar 2002 u eja fuq il-pjanijiet u l-Belġu qatt għamlet dan il-pjan qatt ma konsultat il-pubbliku u anki imħabba l-istruttura tal-istat il-pjanijiet jiġu implementati fir reġun hemm kultant ikun hemm kontradizzjonijiet u kultant qatt ma jiġri xejn. Hemm imblok dawn il-pjanijiet ma jiġux applikati b'mod serju u hemm ksur sistematiku ta' regoli kollha ta' governanza u tal-prassi kollha internazzjonali u eh, dawn il-regolamenti illi eh, ma jipermettux illi wieħed ittir fuq li bliet Hawnhekk hemm l-ajruplani li jsiru li jtiru fuq li bliet aħna qegħdin propju fil-qalba tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-Kummissjoni għandha tiħu eh, fl-opinjoni tiegħi azzjoni kontra dan il-ksur. Grazzi, Signora Le Pont. Jena nishtiq nirringrazzja lilek qed nara li għal darbohra Franza edha lura wara l-oħrajn u anki bħal reazzjoni nhar it-tlieta f'Pariġi aħna irċevewna il-persuni mill-Ministeru tal-Ambjent, però ma għalunna xejn interessanti għalunna sempliciment namlu proposti. Jiena kont verament skoraġġata. Però jiena essa kontenta li l-petizzjoni tagħna tibqa' miftuħa, din hija ħaġa importanti ħafna u nittama il kummissjoni se titkellem mal-gvern tana, għax din hija verament dan huwa ksur Silvia Azzufi. Nista flok ma nitkellem jien titkellem membru tal-Assoċjazzjoni, Signora Gabriella Pesce. Grazie. Aħna nixtiequ nikkonfermaw dak li diġà għal is-sur Tamburrani jekk aħna ġejna fl-Europa biex nitolbu petizzjoni l-Europa għax aħna prezentajna il-pozizjoni tagħna l-istituzzjonijiet kollha Taljani u qatt ma ksibna xejn. Il-President tal Repubblika, il-Prim Ministru, il-Ministeru tal-Ambjent, il-Ministeru tat-Trasport, nista' nagħmilkom lista tal awtoritajiet li aħna morna għandhom u ma tbiddel xejn, ħadna anki kawzi u ħadna anki kellna nafaċċaw spejjeż gbar u ma tbiddel xejn. Tkellimna fuq il-fatt li se jkun hemm pjesa ġdid. Aħna nibżaw bwis, għax għadna għax nerġgħu se nerġgħu nitkemmu fuq l-espansjoni. Aħna aħna mhux bħal ċampino għandna imxejna din, però dawnu ma kolla karta, karta illi ma jservu għal xejn għax ma jiġux implementati. Aħna bizna l-limiti kollha imma hawnhekk qed jitkellmu fuq it-tkabbir ta' eh, airport li kien zaħir ħafna u kellu jkollu dimensjoni ta' City Airport u xali tielet airport fl-Italja. U il-fat li dinja realtà il-loġika hija illi 50 km minn min l-aeroport tagħna imma aeroport ta' Chiari li mhux qed jiġi użat m'għandu impatta xejn u għal daqstant l-organizzazzjoni tal-pjan nazzjonali tal-aeroporti u l-pjan tal-Lombardija hija ħaġa li ma nistgħux nifhmuha. l unik ħaġa li nafu hawnhekk hija illi bla dubju jekk l-Europa tamer intervenzjoni, aħna ikonna daċħajn iktar mill-zero illi kellna meta aħna tlabna u tkellimna ma l-istituzzjonijiet italjani. Grazie. That's the voice of a true European. Grazie ħafna. Jena kontenta li nisma dak li għandek kifettilna. Bek nikonkludu għalissa dawn il-punti marbutin ma ma tniġġis ikkawżat mill-ajruplani. Baqali kelli miħor, is-sur Barkarol, jekk jogħġbok. Grazzi. Nirringrazzja l-Kummissjoni għal l-interess tagħha u tal-iżammejtu miftuħa għal petizzjoni tagħna. Grazzi wkoll il-Kummissjoni Ewropea għal ħidma tagħha biex tibqa' miftuħa il-proċedura taksur ta' taksur eh, Għalkemm il-kwistjoni tal autoritajt nazzjonali fil kastell tal-Italja bħalma qalet il-kollega tagħna minn Bergamo hija xi ħaġa li ma tantx hija effettiva. Aħna rrekorrejna anki għand l-imħallef nazzjonali, prezentajna 1500 petizzjoni u għadin inkomplu, niprezentaw iktar, pero fl-Italja dan mux effettiv. Il-proċedura imnedija Mill-lena l-Awtorità Nazzjonali f'dawn il-jiem ġiet imnedija biss għaliex hemm il-proċedura miftuħa għaliex għaliex il-Kumitat tal-Peti interessa ruħu ruħu kieku l-Kumitat u l-Kummissjoni Ewropea jizvijaw l-attenzjoni tagħhom mill-awtoritajiet Italjani dawn tal-aħħar se jkomplu bil-gideb tagħhom jekk joġobkom Zommu l-attenzjoni ta'kom hemm għaliex l-Italja hekk għandha bżonn biex kompli mixja fi triq ta' standards Ewropej aħjar. Grazzi. Nizgurak li ħadna nota ta' dak li jettu intom hawnhekk illum u niżgurakom ukoll li ma rrikorrejtux eh, għanna għal xejn qegħdin naħdu dan ix-xogħol bis-serjetà, però eh, hemm ċerta limitazzjoni wkoll kemm fl-operat tagħna kif ukoll minħabba l-leġiżlazzjoni sussidjarjetà u d-direttivi. Rridu nsibu bilanċ bejn iż-żewġ estremi, però xorta waħda għamilna l-aħjar ħaġa llum kellna eżerċizzju tajjeb, approċċ orizzontali, il-petizzjonanti stajtu tisimgħu il-skrixin U naħseb li dan kien ta' għajnuna wkoll. U għen li jenna wkoll biex naraw l-aspetti differenti tal-petizzjonijiet li waslu l-na l-approċċ orizzontali se jintużaw wkoll issa għat trasport MV u transport bitra minnaħat għanna li tippreżenta l-interess kbir espress miċ ċittadini dawn in-nies kollha li ssieħbu magħkom din il-ħidma u ixkiel ambientali li ġi espress. Kif ukoll is-sofferenza umana li kien hemm li ġarrabtu kull wieħed waħda minnkom. Dak li nistgħu nagħmlu aħna f'dan il-waqt. U bekk nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk, ġejtu mill-bot, ġejtu Brussell Probabbli eh, ix-xemx kien qed tiżreġ meta wasaltu issa eh, dalam. Biex immur lura l-mistoqsija tiegħek, inti dejjem eh, ħilsa li tikkontattija s-segretarjat tal-Kumitat Peti biex tara fiex wasal il-każ tagħkom, fiex wasal jekk hemmx każijiet simili oħrajn, eċċetera. Jekk jogħġobkom hekk għamlu, nżommu kuntatt magħna u aħna nagħmlu l almutana tagħna biex nżommu kontatt min-naħa tagħna ngħaddu messaġġi jew informazzjoni li jista' jkun hemm. Lilkom il-koll, sinjuri. Intom li titrattaw dawn il-petizzjonijiet, grazzi tal-li ġejtu, il vjaċċi tajjeb issa lura d-dar u nawgurawlkom kull rizq. Issa inkomplu bil-petizzjonijiet fuq xi ħaġa totalment differenti. Ġifiri 23-48 tal-2014 b'restrizzjonijiet fuq il-popolazzjoni tal-lupi fis-Sassonja, fil-Ġermanja u oħra, però ħan indirizzawhom b'mod individwali. Is-sura dal-vit qiegħed unek magħna u naddilu l-kelma. Mikrofonu għal-kellim. Għannom ta' komunità tal-kaċċaturi ta' Sassonja tal vant u l-grupp tazzjoni tal pup fi Sassonja tal vant il-repopolazzjoni tal-pop tal, 2004 grazzi tal-invit ta'kom u grazzi għal din id-deċizjoni. Deċizjoni biex neżeminaw din il-petizzjoni. L-ewwel darba jidril aħna li kwestjoni ta' kaċċa qegħdin jiġu mitqiesa f'konsultazzjoni ma' dawk eh, konċernati. Il-direttiva tal-habitat kienet suċċess ċart. Nixtieq ngħid li eh, fl-opinjoni tagħna l-pup u l-annimali kollha għandhom id-dritt li jgħixu f'popolazzjonijiet vijabbli u li jikkoeżistu mal-bnedmin bħala parti mill-ekosistema, però repopolazzjoni ta' suċċess waslet għal ċerti konflitti. Dawn qegħdin jinħassu minn min għandhom il-bejjem fir-reġjun dawn ġarbu telfin eh, fil-popolazzjoni tal-annimali tagħhom u dan qed jipperikola dan il-qasam telf ta' kwalità tal-ħajja wkoll. Qegħdin naraw ukoll eh, telf ta' ċertu bejjem fosthom pereżempju ċertu ċrif, hemm ukoll it-teddid ta' estensjoni jew erda tal-muflan lokali. Dan minħabba l-pup, dawn il-predaturi, dawn l-affarijiet. Edin ħasbu l-kacċaturi tagħna mill-perspettiva ta' biodiversità. Lan tagħna huwa li nibdlu l ġestjoni b'mod li jkun hemm bilanċ bejn li naċċettaw il-popolazzjoni lokali u l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni il pup Aħna konvinti li soluzzjoni hija li nirregolaw il-popolazzjoni il pup koordinazzjoni u konformità ma' regoli internazzjonali. Għaliex il-popolazzjoni il pup fl-Ewropa Ma diċ kwistjoni ta' periklu, hemm 10.000 lupu jiexu fis-selvaġġ fl-Unjoni llum il-ġurnata pereżempju. Fl-2004 l lupu kien klassifikat bħala madux fil-periklu. Il-fatt li l-popolazzjoni tal-pup ġiet imħarsa u preservata wkoll. Ifisser li m'hemmx bżonn li huma ikunu protetti b'mod partikolari. Studju xjentifiku publikat fl-2013 fil-Polonja wera fil-fatt li l-popolazzjoni tal-lupu għadda titħallat b'mod liberu. Il-pool ġenetika għad titħallat bej speċi uħra tal-lupu. Nixtieq ngħid li permessa din il-petizzjoni il-kacċaturi ta' Sassonja tal-Vant huma favur li naħu il-popolazzjoni tal-lupu mill-annes numru 4 ta' direttiva tal-Habitats iċaqal huwa mal-annes numru 5. Favur ukoll li nippreservaw il-popolazzjoni ta' din l-annimal b'mod li tkun konformi mal-ħtiġijiet tas-soċjetà. Il-lupu ma jistax ikun aċċettat e b'mod ġenerali, dan huwa predatur u jxarret ċertu mart ukoll. Hemm bżonn ġestjoni. Ġestjoni li tkun aċċettabbli. L-pup għandhom dritt tal-lajxien f'popolazzjonijiet eh, vijabli fl-imkien mal-bnedmin Ovvjament, il-membri tal-grupp tazzjoni tal-pup huma lesti li jipparteċipaw f'dialogu kooperazzjoni u skombju ta' prassi fuq livell nazzjonali, internazzjonali u lokali biex insibu soluzzjoni għal din il-problema. Dawn huma l-anijiet tagħna li esprimejna f'Ġunju u għadhom l-anijiet tagħna insibuhom fid-dokument ukoll li ġi preżentat fi Dresden. Naddi l-kelma l-Kommissjoni issa. Grazzi. Nibda komment preliminari għaliex din il-petizzjoni u ta' waraja se juru kemmi ta' sfida l-lum il-ġurnata il-konservazzjoni ta' dawn it-tip ta' annimali, mod partikolari l-lupu. Mill-perspettiva tagħna, mill-politika u leġiżlazzjoni komunitarja, il-lupu u speċi simili huma parti mill-wirt ta' biodiversità tagħna u parti integrali ta' l-ekosistema Ewropea jilabru l importanti fit-ħaddim tal-ekosistema. L-irkupru pjuttost riċenti ta' dawn it-tip ta' annimali fl-Ewropa hija suċċess kbir ta' konservazzjoni. Fl-istess waqt il-Kummissjoni hija konxa li r-ritorn ta' dawn l-speċijiet tal-lupu speċjalment f'żoni fejn huma kienu assenti għal deċenni anki mit-sena ġili bħal fil-kas tal-Ġermanja dan ir-ritorn huwa spess marbut ma għat ta' problemi, konflitti. Problemi marbutin ma til ta' bejjem, eh, marbutin ma kompetizzjoni, anki mit-qiesa għal-kaċċa, eh, għal-priza, eh, ċrif ħnizar slavaċ, hemm ukoll biża min-naħa tal-popolazzjoni tal-lokal. Eh, jibżaw għal ta' minn nies. Kwistjoni dejna kol mandax taqsam mal orsijiet. Għal stant rridu narfuħ dan, rridu nirrikonoxxuh. Aħna rridu natu appoċ biex nimminimizzaw dawn il-problemi, biex ntejbu u kol l-idea ġenerali tal-lupu fost il-pubbliku. Irridu nqisu wkoll l-interessi eh, leġittimi tan-nies li jgħixu fil-kampanja. Għana qegħdin nitkellmu dwar ħsara fil-popolazzjoni tal-bejjem li trabbew. Xi ħaġa li tissemma fil-petizzjoni din, ikolli ngħid l kummissjoni ma tirċivix informazzjoni sistematika dwar din it-tip ta' ħsara mill-istati membri m'hemmx obbligu, però għal Ġermanja għandna xi dejta. Għaliex xi snin ilu. Ikkommissjonajna studju minn naħa ta' esperti u xenzjati u minn din id-dejta marbuta mal-Ġermanja stajna naraw li l-ħsara għal bejjem hija pjuttost baxxa meta mqabla ma' pajjiżi fil-viċinat. L-istatistika li għandna pereżempju l-2011 hija madwar 225 animal domestiku maqtul mill-lupi naċ l-aktar. Konxi u kol li l-Germania ċertu dawn it-tip ta' telfiet hemm kumpensa li jom minnaħa tal-awtoritajiet. Nafu wkoll li fil-Ġermanja l-awtoritajiet għamlu sistema biex tkun ta' appoġġ għal ħarsien u prevenzjoni. Din nitkellmu hawnhekk dwar fences elettriċi kif ukoll klib tal-assa b'mod li jkun hemm prevenzjoni biex dawn l-pup ma jikkaċċjaw xu joqtlux dawn il-bejjem domestiċi. Nafu kol l ġermanja specialment il-Lenden konċernati, għedin jużaw il-fondi komunitarji biex jappoġġaw dawn il-mizuri. U għat nirreferi għonek għal-programmi ta' żvilupp rurali ta' Sassonia u Brandenburg li għedin ikunu ta' appoċ u għal miżuri bħal klib tal-assa u dawn il-fences elettriċi. Kommenti ieħor fuq l-istatus ta' konservazzjoni tal ilpup fil-Ġermanja. Skont id-data prezentata mill-awtoritajiet Ġermaniżi, qegħdin nitkellmu dwar popolazzjoni ċkej żejra ħafna li mhux qiegħda fi status ta' konservazzjoni favorevoli. L-evalwazzjoni reċenti tal-status ta' konservazzjoni marbut ma' snin 2007-2012 titkellem dwar 39 individwu fil-Ġermanja. Eh, lupu, mhux individwu. Sorsi ieħor li is data mill-2011 tal-2012 jitkellem dwar 43 lupu adult. Ġifiri, mux popolazzjoni kbira din, eh, din hija popolazzjoni żejra u għada fil-periklu. U skont id-direttiva tal-habitat, din hija taħt ħarsin stret. Ġifiri l-kaċċa miex permessa skont din id-direttiva tal-habitat. Però stat membru jista' ikollu deroga f'każijiet bħal dawn. Dawn ċirkostanzi speċifiċi maħsuba mid-direttiva. Sakemm dan ma jimminax il-kisbiet ta' status ta' konservazzjoni favorevoli. Il-petizjonant b'mod ċar talab għal bidla fil-leġizlazzjoni, bidla fil-status legali tal-lil-pub fil-Germania. Skont il-petizzjonant għandhom jiċċaqalqu mill-annes numru 4 protezzjoni stretta għall-annes 5 li jipermet il-ġestjoni, il-kaċċa. il komissjoni ma taqbilx għal raġunijiet li spjegajt il-Komissjoni u x'inhu mhux qed tippjana modifika fl-annessi. Grazzi ħafna. Niftaħ il-kelma issa nadilkom il-mikrofonu, kollegi. Grazzi, jena soddisfat li il-Kommissjoni ma tridx temenda direttiva Jiena ngħix fl-Iżvezja fuq iż-żoni fejn insibu l-akbar numri ta' orsijiet u l-pup. Id-diskussjoni fuq il-kaċċa għal dawn l-annimali minn dejjem kienet imqanqla, però dan ma jfissirx li jiena nittama li jkun hemm bidla fid-direttiva fil-modi kien hemm diskussjonijiet mod speċjali kien intqal li l-lupu kien perikolus, li n-nies kienu għadin jibżaw minnom u li kien hemm aktar il-pup meta mqabbel mal-popolazzjoni. Kien hemm xi konflitti, però issa eh, ħloqna modi kif inħarsu lil innanfusna Dawn il-fences elettriċi jew inkella il-kumpens li semma aktar kmieni. Id-diskussjoni mbagħad eh, isa waqfet anki n-naħa tagħna kalmat. Il-lupu jafikon ta' għajnuna l-kaċċa u koll għal ċerti ċrif, pero dan ma' anqalx diskussjoni ġdida għaliex issa qegħdin nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-kaċċa għal aċċerva. Issa nistaw nikkaċċaw ċrif l-elks b'mod partikolari u l-lupi din hija soluzzjoni tagħna ta' dawn l-aħħar snin. Kanna din il-kwistjoni bl-elk Rġajna bdejna bid-diskussjoni tagħna fuq il-lupi u annimali oħrajn. Kif kien qed tgħid il-Kummissjoni fis-sitwazzjoni attwali m'hemmx raġuni għalfejn nimmodifikaw eh, il-leġislazzjoni tagħna. The mistake, Mrs. Hasekam was the floor before you. Grazie, Nishtiq ringrazzja l-petizzjonanti jena. Naħseb li importanti ferm illi tinata attenzjoni għal-ħarsin tal-pup. Importanti illi dina titpoġġa fuq l-agenda Ewropea. Importanti għaliex li l-pup huma element importanti tad-dinja nazzjonali tagħna u l-popolazzjoni tal-pup huma ipperikolati issa l-habitat tagħhom qed ikunu eh, perikolati, hemm it-traffiku, hemm it-toroq. Miraklu il il pup fil-fatt ma ġewx eradikati għal kollox fl-Ewropa. Għanna nkunu kontenti li għalin jinfirxu, jinxterdu, għanna nappoġġawa dil-ħagġa u nifaċilitawa u koll nejnuhom. Mhux fil-Franza, fil-Ġermanja, fil-Finlandja biss. Imma anke f'pajjiżi fejn għal snin sħaħ ma kontx issib lupu. fil olanda kultant issib xi wieħed Nja, Gruningan fejn għajxien sabu lupu fil-belt U n-nisba u mbelħa ma kienx aggressiv, ma kienx qed jattakka tfal. U għalfejn għandu lupu jattakka bniedem, għandhom xalfej. il pup jiklu annimali, jiklu il-fnek, jiklu l-elk, jiklu il-naċ, kultant jattakkaw u kol il-bejjem tal bdiva il- Ovvjament, il-bdiwa jridu jihdu xsib, u raħala jridu jihdu xsib l-annimali taħħom, biex l-pup ma jattakkawomx bl-istess mod kif jieħdu ħsiebhom biex pereżempju ma jkunux mistuħ għal mal-temp u għal elementi elementi tuħossib l-animali tijak. Għanna bżon ta' metodi tajba, għanna bżon ta' pariri affidabli, għanna bżon ta' sistemi ta' reġistrazzjoni, għanna bżon ta' budget tajje pa' riċerka għal mekkanizmi ta' difiża. U hemm ukoll affarijiet interessanti li ġew sviluppati kien hemm studji riċenti fi Slovenja li huma interessanti pereżempju aħna favur ukoll li naħdmu fuq il-habitat ta' dawn il-pup. Nħoss li għanna u kol nappoġġaw direttiva forsi anki nħorġu neħu l-annes ħamsa. Għanna responsabilta kbira għal in tarfin biex noħolqu kuxjenza wkoll. Little Red Riding Hood hija storja fittizja ta' tfal. Jina tassew kontenta, Sinja President il-Kommissjoni, għalet bitċar illi memx pjanijiet illi kunem bidliet fil-kassa del pup U nixi ikun naf jekk hemm ukoll il possibilta ta' tisħiħ ta' direttiva ġejjieni. Mela, James, kulħadd jaf li dinja kwistjoni sensittiva ma rridux aħna l-popolazzjoni tal-pup nġibuha f'xifer l-eradikazzjoni tal-qabel. Ovvjament, tikber il-popolazzjoni il pub dan għandu effett fuq il-popolazzjoni ta' ċertu bejjem oħra fis-salvaġġ. Il-Kummissjoni naħseb ippreżentat il-każ tagħha b'mod estensiv ħafna. Imma anke hemmhekk smajt illi m'għandhomx dejta biżejjed xituna. Ma jistgħux ituna informazzjoni biżejjed Jina naqbel ma kellima ta' qabli, għanna bżon tiktar riċerka informazzjoni, forsi tkun idea tajba illi insaqsu direttament. Ġifiri aħna bħala komitat, l-autoritajiet, il-ministeru responsabli fil-Ġermanja biex jituna informazzjoni speċifika u jgħidulna xini il-problema per eżempju jek ikun hemm taħlit tal-pub Ġermaniżi u l-pub Pollakki Importanti li nistaqsu mistoqsijiet li tuna stampa aktar ċara tas situazzjoni. Saħam l-aħħar, irridu nikkonsidraw il-fatt li l-pup ilhom speċi ipperikolata u għadhom vulnerabli u kol fit salvaġġ imma irdu naraw u kol xaffet kolla di popolazzjoni li qed tikber fuq il fuq l-bledmin u l-annimali li rrabbu aħna u kol. Sewa, kullħad donnu jissu qed jaqbel hawnhekk. Saqalija s-salvaddi l-kelma dal dil-petizjonant. l bat Mbagħad nippruvaw nisiltu konklużjoni. But now we give the floor back to the petitioner. Naddi kelma l-ura l-petizjonant. Mikrofon So jieġbu. Ja. Eh. Sawa, grazzi. Grazzi tal-li permettejt li nitkellem għall-boħra. L-għonet, grazzi tal-li għadin tindirizzaw da suġġett. Jena tassew impressjonat bit-tweġiba. L-ewwel kelliem ma fimx perfettament għalax ma kontx naf inħaddem il-magra unnek ma l-apparat, mek għet nitkellmu dwar il-popolazzjoni ta' l-pup fil-Ġermani konna il ċifri tajbin. Dawk responsabli fil-sassonja tal-monitoraġġ ta' popolazzjoni tal-pup fil-2013 għalurna li 31 grupp tal-pup kienu għadin jiexu fil-Ġermanja 12 minnhom fil-Sassonja. Iġifiri, Sassonja hija l-istat bl-iktar ammont tal-pup 31 kollox kull grupp kollu madwar 5 u 10 il-pup fih, ġviri tistaw tamlu mbagħad il-kalkoli tagħkom. Jekk ja malu wiex perikolat jew le m'għandux ikun ibbażat fuq kriterji ġeografiċi rridu nħarsu lejn il-popolazzjonijiet. Aħna, kattaturi, rridu nejxu man natura, nafu daw l-affarijiet xinu ma nafu illi għanna numri kbar. U li tajjeb li kunu protetti ma mumiex u ma perikolati. Hawnhekk dan il-Parlament iridu naddu il-messaġġ illi dawk illi jgħixu fl-bliet ma jifmux il-biżat tan-nies li jgħixu f'żoni rurali, il-mistoqsijiet ġustifikati li għandhom ma nistax nittrivjalizzaw lil pup Aħna nafu mill-istorja tagħna li l-pup iva huma kapaċi joqtlu n-nies u għandna wkoll records ta' imwiet ikkawżati minn il-pup. Bejn l-1950 u sena 2000 mietu nqatlu għanti 59 ruħ mill-pup, ġivek xatilkom li lupo mux kapaċi jaqtol bnidem ta' nuħx. Eja kunu fattuali, eja naraw l-affarijiet minn bazi xjentifika jiena nishtiq li nkomplu b'dan id-dibattitu naħseb nistaw. Insaħħuħ bil-nidhom konsiderazzjoni dawk li jgħixu fiż-żoni rirali u jixtiequ jgħixu fl-imkien mal-pup. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi tal-li samt l-esperienzi tijak maħna. Dan iħodni l-ura għatfulija tijaj fl-Svezja. Il-raba tijaj kolla kienu jħorġu kull ħarifa biex jikkaċċjaw ma f'pajjiżi hemm ħafna iktar danni minn l-orsijiet milli mill-pup. Forsi min jaf id-darba li jmiss anke jkollna petizzjonijiet fuq l-RCS. Imma diffiċli ħafna ti għax kollha ehm, niftakru fit-teddy bears u għallura ħafna iktar ħelwin. Mela, dan huwa suġġett emoztiv ħafna li nistgħu nagħmlu għal nibasu t-tira l-awtoritajiet fis-Sassonja u nejdulom dina il-bżon li għanna ta' dejta ġornata fuq il-ċitru fuq il-fatti. U inseggu kol dak li qed jiġri fiħdan il-Kummissjoni. Hemm xi ħadd li jista' jidilna kemm xi komunikazzjoni eventwali minnaħa tal-Kummissjoni xi ħaġa li forsi tistgħu issemmulna u tiġdu l-attenzjoni għaliha. Iva, nistgħu forsi nħorġu b'komunikazzjoni addizzjonali jekk tixtiequ fejn iċċaraw iżjed xi aspetti. Għalissa, nista' xi informazzjoni fuq xi punti illi issemmew. kompetizzjoni per eżempju bejn il-predaturi kbar. Naħseb importanti nagħmlu distinzjoni però bejn il-lupu li jikkaċċja il-bejjem domestiċi li għanna niskraġġuha u nipruvaw nżommuha. U l kaċċa tal-lupu fuq l-annimali salvaġġi illi hija ħaġa naturali apparti mill-ekosistema. Ħafna kaċċaturi ma taġobhomx dil-ħaġa. Jarawa isa kompetizzjoni minn links u mill-lupu speċjalment. Imma fl-Ewropa l-lum il-ġurnata il-popolazzjoni tal- um, ta' ċingjali tal ċrif, eccetera, u ma ħafna aktar mill-li kienu ftit ilu, iġifri hemm ħafna annimali xistaw jikkaċċjaw il-kaċċaturi u ħafna annimali xistaw jikkaċċjaw lil pup ovvjament huma iridu jżommu dana f'moħħhom meta jiġu biex jippjanaw l soluzzjonijiet tagħhom. Sewwa qed tara meta saqsi tista' ċivi ċoġiba. Qed naraw li hemm possibilità ta' komunikazzjoni b'aktar informazzjoni dettaljata grazzi ħafna ta' dan. Proset mela l-petizzjoni tibqa' miftuħa u nistennew informazzjoni addizzjonali illi ħa kien għatana u nibatu wkoll din l-litra fejn nitolbu ċifri u informazzjoni mill-autoritajiet tas Sassonja process nikkonkludu hekk u ngħaddu għal punt li jmiss. Ukoll fuq l-pup imma ta' dawk tal-Liberja u nixtieq inkun naf x'inhi d-differenza bejn il-pup ta' Skandinavja u dawk tal liberia L-istess jidru fuq petizzjoni wieħed seba' seba' wieħed tal-2013 fisem ta' Lobba Marli u petizzjoni 2032 tal-2013 fl asturias fi Spanja nadir l-kelma issa lil Mauricio Anton Orsar. Ħames minuti kjoġbok. Grazie ħafna mikrofonu. Grazie. Signori, il-wara nofsinhar it-tajjeb ħanurikom video fejn tistgħu taraw il-muntanji ta' Spanja. Qed taraw l-annimali illi jgħixu hemmhekk il-links Iberjan tal-Iberja u dawk il-pup. U jekk inti tħobb in-natura inti tiġi Spanja bit-tama illi tara lupu tal-Iberja u tara hemmhekk inti familja tal-pup jilabu fil-ħaxix u d un tisma it-tiri. U f'daqqa waħda dawk iż-żewġ il-pup tarhom jaqgħu mal-art u jmutu bil-mod u d-dimajnejk. Dina mhix ħaġa qed nivvinta. Ħaġa li rajta li uġrat u dan huma żewġ dinjiet fi Spanja. Waħda hija l-futur fejn il-lupu jilab fil-ħaxix hemmhekk fil-natura u jġib il-flus fil-postijiet rurali biex jiġu n-nies biex jaraw il- il-natura. Il-parti l-oħra hija il-passat fejn il-kaċċaturi jippruvaw jifirxu l-mibeda l-pup fost il-bdiwa sabiex ikunem dana il sospet u biex ikunu jistaw jikkaċċjaw ma u jżommu l-pup bħala bħala trophies. Għana deħant ta' David Attenborough propju riċentement illi jitratta dan is-suġġett u aħna tassew per eżempju nammiraw il-wild dogs afrikani jekk kif jiġru wara il priza tagħhom u kemm ħadmu moħħom u tassew napprezzaw kif l-pup il-gbar jaddu l-alfin tagħhom l-żar tal-grupp tagħhom biex ikun jistgħu jikkaċċjaw lill-annamali salvaġġi immaġinaw reazzjoni kieku wara dak il-programm ta' David Attenborough ikunu jistgħu jaraw din is-sessjoni u jaraw kif il-Parlament jista' jagħti lil gvern Spanjol liċenzja ġdida biex joqtlu lil il-pup mingħajr ebda eh, bażi xjentifika valida. Sempliċiment eh, biex il kaċċaturi jisparaw kif ġiġi jew inkella it-trophy hunters li qed ifibu l-alfa mail. U Min flok ikollok inti predaturi effiċenti li jżommu bilanċ tal-ekosistema, ikollna minn flok kollezzjoni ta' animali dizorientati illi marru minn flok għall-iktar kaċċa, l-iktar priza faċli u sempliċi, iġifiri l-annimali domestiċi, l-annimali mrobbija. Hemm bżonn ta' aktar kuxjenza Emma bżon ta' nifmuhom aħjar kif għandna fil-website u fuq il-programmi tal-BBC. Il-lupu tal-Iberja tiġa huwa protett fil-Portugal, imma dawn il-pup ta' Portugiżi jaqsmu l-Ispanja fejn jinqatlu biex nżommu dina s sitwazzjoni bla sens l-Obamalli resta petizzjoni sentejn ilu sabiex il-protezzjoni tkun assiża għas peninsula Iberika kollha. Taħseb imma jekk tisma propaganda Spanjola illi l-lupu fi Spanja l-affarijiet kollox wartu żgħar, imma mhux veru mhux hekk l net li speċi mhuwiex fi status ma għax ta' status konservativi fuq midworo, skont artiklu wieħed jgħid illi Dan l-istatus ifisser li l-speċi jista' jgħix fuq tul ta' snin bħala element vitali fil-habitat naturali tiegħu. Imma il-lupu mhux il-każ tiegħu. Hemm bżonn ta' ħafna protezzjoni. It-tieni il-gvern jikkalkula illi il-kalkoli tal-gvern ħafna drabi huma meqjusa illi huma minn fuqha b'40 fil 50 fil-verità il-lupu iva qiegħed jiffaċċja l-estinzjoni, il-lupu tal-Iberja 50 sen ilu kien għaddej minn bottleneck perikolus u hemm bżonn urġenti li nniefqu noqtlu l-daw l-pup u nippermettu l-popolazzjoni t-espandi u t-kupra. Spanja għedha timbidel eluf ta' ċittadini inkwetati qed jittamaw li l-lum aħna nwafqu dan għal-qtil bla sens, untuhom ċans, ejja ma niddiżappuntawhomx, grazzi. Nirringrazzja ħafna lilek ukoll tal-li għetinna l-istorja tiegħek u tal-li rejtna dak il-video tan sabiħ ta' ġmil tan-nimali tassew sabieħu jqawilna għadna li naraw situazzjoni ta' vera kif issa għanna eh, Signora li mess. Signora Delano Rodriguez, Security Box, grazzi jina edawnek għalix il-petizjona, għax edan id bħala petizjona, jemma fil-fat jina għed nirrapprezenta l-Osservatorju tal-Ġustizja Difiża tal-Annimali u din il-petizzjoni ġiet ippreżentata fil 2013 u aħna għandna wkoll ħafna ambientalisti, ħafna firem ukoll f'appoġġ għad-difiża tal-lupu tal-Asturjas. Aħna hawnhekk qegħdin ngħidu li hemm ħames irregolaritajiet li morru kontra l-liġi Ewropea l-ewwel nett irreferi għal ksur illi ikunu pubbliċi rizoluzzjoni ta' attivi li autorizzaw il-til tal-populizmu kontra id-direttivi tal-ċess pubbliku fil-ħarsin tal-ambjent u f'dena il-komunità autonoma mhux qed jiġu pubblikati til tal-pup fil- regoli tal-Kommissjoni Ewropea jgħidu li jridu minflok dawna ikunu publikati għalma Pikos d'Europa mhuwiex Assurjan kollu kemmu. Aħna mhux qed jiġu publikati dawn l-informazzjoni, mux qed jiġu publikati l-informazzjoni. Riċentement bis-saħħa ta' partiti politiċi ġodda fil-Parlament Assurjan u speċjalment deputat partikolari li talab din l-informazzjoni l-gvern tal-Asturjas irnexxilna fl-aħħar wara ħafna snin nitolbu nitolbu aċċess għal din l-informazzjoni kellna dina risoluzzjoni u għawlek allura għedin aħna namlu talba tagħna u nilmentaw fuq hekk. Imbagħad, mhux qed ikun hemm ir-rapport bianwali lill komissjoni Ewropea li mur kontra artiklu 16 tad direttiva Habitat l-Assurja mhux qed jagħmlu dan rapport bianwali u għalhekk ma stajniex immorru ma setax tingħata lil Ministerju Spanjol ta' l-Ambjent u ma setax tingħata mbagħad lill Kummissjoni Ewropea. Kummissjoni Ewropea però għadha ma wiġbitx għal dan. Aħna fid-dokumenti erba' u 5 hemm ċertu dokumenti pubbliċi fejn il-konsiljeran fissat irrikonoxxi li m'hemmx informazzjoni dwar fejn qed jinqatlu lil pup u laqas informazzjoni dan l-effett li qed ikollu dan il-qtil. L-informazzjoni li hemm hija biss tal-qtil tal-annimali li kunu tra domestiċi l annimali mrobbija. Fl-Asturjas, fil-pjanit ta' ġestjoni differenti kemm qabel il-2012 u sissa l-2012, naraw illi il-pup għalin jipruvaw jinżammu fil-territorju ta' natura l-fejn, imma fil-bqija ta' territorju ma' xek tistawx tarawhom il-territorju ħodor u ma' dawk ta' natura l-fejn, imma l-bqija l-abjat u ma' dawk fejn qed jiġu meqjusa bħala zoni illi memx il-pup fihom u għadin jippruvaw jeradikaw l-pup fil-bqija tal-Asturjas. Ovvjament danna imur kontra id-dritt komunitarju. Aħna maħniex qegħdin nallegaw illi għandhom bżonn jintużaw xi metodi partikolari, aħna qegħdin ngħidu li m'għandux ikun hemm użi użu eh, metodi għarriqa biex jeħilsu mill pup minn dawn iż-żoni bojot apparti minn hekk iż-żoni ħodor ta' natura għalfejn huma reġjuni kollha kemm huma tal-kaċċa. Jiġifieri diffiċli li żomm il-konservazzjoni hemmhekk tal-popolazzjoni imbagħad hemm ukoll il-ksur tal-obbligazzjoni illi wieħed jikkonferma li kontrolli ta' eh, popolazzjoni huma l-unika soluzzjoni sodisfatenti tal- danni tal-lupu li jagħmel il-lupu. Imbagħad tilkom hemm il-krit artiklu 16 tad-direttiva Habitat u għalhekk nixtieq nkunu nafu kif l-amministrazzjoni Asturjana nexxilna tagħmel din il-biċċa xogħol għaliex huma qegħdin jagħmlu l-ebda miżura alternattiva huma ma jistawx allura juru x'qed jiġri Aħna prova aħna għanna dokument li turina fil-fatt u jidher ukoll xjentifikament li hemm iktar qtil tal-pup u għalhekk hemm iktar attakki fuq il- il- l-annimali domestiċi u danna minħabba illi jiġu Zalmat il-gruppi qed ikun hemm il il-popoli kollom jaġixxu waħedhom u allura ma jistgħux jikkaċċjaw ta' veru dan imorru għall-annimali illi jistgħu joqtlu illi jkunu dawk illi mhux ħajftakkawhom lura l-annimali domestiċi li jsibuhom faċli. Imbagħad aħna minħabba dana l-istudji li għadin isiru tal-esterminazzjoni tal-lupu fl-Asturjus, l-Asturjus għed nħossu anke fil għuħat tal-finanzi aħna ma x'qegħdin nużaw finanzi pubbliċi imma xorta waħda qed jingħataw ħafna flus miljun euro fis-sena biex minn flok minn flok dawk li rabbu l-annimali jikkompensawhom tat-telf tagħhom u minn flok ikun hemm il-prevenzjoni. U l-annimali illi jkunu feruti batuhom fi kliniċi veterinarji għal annimali żgħar. Din hija realtà ġifieri li qegħdin niffaċċjaw. Nalaq billi ngħidilkom illi għandna ħafna dokumenti li batnilkom nixtiequ tistudjaw ma xi sitwazzjonijiet tassew gravi ferm. Kieġobkom, sinjuri, ħalluha miftuħa dil-petizzjoni hemm erba' allegazzjonijiet u ksur ta' regoli li ma nagħtitilna l-ebda risposta għalihom u għalfejn qegħdin nissaħħu nixtiequ il-petizzjoni ehm, tibqa' d-dejja għaliex tiddependi minnhom ħafna ehm, ħajjiet ta' animali tal-art li tant inħobbu aħna. Grazzi naddu issa kelma kummissjoni. Iva, grazzi. Dawn iż-żewġ petizzjonijiet milli nista' nifhem hemm talba li tmur kontra għal petizzjoni ta' qabel, ġifiri hawnhekk, speċjalment l-ewwel petizzjoni wieħed seba' seba' wieħed qed titlob lill-Kummissjoni biex timmodifika l-istatus legali tal-lupu u tagħti protezzjoni sħiħa lill-lupu fi Spanja, inkluż tramuntana tal-xmara Dwero. Jekk inqablu iż-żewġ sitwazzjonijiet il-Ġermanja u Spanja, naraw li fil-Ġermanja għandna popolazzjoni żgħira tal-pup qed nibbaża ruħi fuq id-dejta li tkun kienet ingħatat uffiċjalment. Għandna 50 lupu tal 2012 u nafu li dinna n-numru jaf żied riċentament imma xorta qegħdin nitkellmu fuq popolazzjoni żgħira. Fuq Spanja qed nitkellmu dwar eluf tal-pup eluf. fil ġermania l-istatus legali huwa protezzjoni stretta, ġifiri il fil tal-lupu jista' jiġi autorizzat biss permezz tal-possibiltajiet ta' deroga illi tippermetti d-direttiva fl-Ispanja fit-tramuntana ta' Duero id-direttiva tippermetti il-kaċċa li xillupu emmek hija taħt tan-nes ħamsa. Iġifiri, il-kondizjonijiet u s-situazzjonijiet u status legali huma differenti. Danna l-istatus favorevoli ta' konservazzjoni tal-popolazzjoni spanjola tal-il-pub ġiet ikkonfermata wkoll riċentement. U dan mill-evalwazzjoni li għamlu l awtoritajiet spanjoli taħt artiklu 17 ta' direttiva Habitat. Dawn l-evalwazzjonijiet ikkonfermaw status favorevoli ta' konservazzjoni kemm ir-reġjun Atlantiku kif ukoll għal dak Mediterranju. Xi ċifri illi rrapportalna l-awtoritajiet Spanjola għal parti Mediterranja huma bejn 1200 u 1800 lupu għal parti Atlantika bejn 650 sa 1000 lupu. Iġifieri qegħdin nitkellmu dwar popolazzjoni kbira tal-pup. Illi kif għad skont id-direttiva ovvjament jistgħu jkunu soġġetti għal kaċċa dejjem sakemm dawn l istatus ta' konservazzjoni favorevoli jinżamm. Skont informazzjoni illi rċivejna, aħna ma identifikajniex l-ebda ksur ta' direttiva tal-habitat fil-rigward ta' ġestjoni ta' popolazzjoni tal-pup mill-autoritajiet Spanjoli, xi punti issa dwar it-tieni petizzjoni. Il-permessi tal-kaċċa nifmu illi fil-fatt iva inataw fuq talba tal-persuni interessati ma nara lebda evidenza ta' ksur ta' direttiva 2003-4 fuq aċċess għall informazzjoni ambientali. Fuq il-kustjonijiet ta' deroga kifat il-qtil tal pup fl-Asturjas ma jaħtieġ deroga taħt artiklu 16 ta' direttiva Habitat saliex l pup hemmhekk jaqgħu taħt tan-nes ħamsa u dana jimplika illi memx bżon biex l-autoritajiet spanjoli juru innu nuqqas ta' soluzzjonijiet alternativi u memx bżon biex l-autoritajiet spanjoli jirrapportaw kull sentejn l-Kommissjoni dwar dan. Għalix dana jaqab barra mir-reġim ta' deroga. Nafu kol illi jeżisti pjan ta' ġestjoni fl-Asturjas mill-2002 u wieħed ġdid ġie approvat fil-25 ta' Marzu 2015 b'att ta' miżuri ta' konservazzjoni bilan li jikkontribwixxu u jżommu status ta' konservazzjoni favorevoli. Fuq l-postijiet ta' Natura 2000 fuq dan il-punt u rispett tal-iskadenza ta' sitt snin biex jiġu maħtura dawna iż-żoni bħala żoni speċjali ta' konservazzjoni u jkun hemm il-miżuri neċessarji ta' konservazzjoni fuq dan il-punt il-Kummissjoni fil-fatt niddiet proċedura ta' ksur. Bat, batet ittra formali l-Ispanja fuq il-ksur ta' artiklu 4 paragrafu 4 u artiklu 6 paragrafu 1 ta' direttiva Habitat. Sima din hija kwistjoni orizzontali ma titrattax il-lupu partikolarment imma il- siti Spanjoli kollha li ma ġewx maħtura bħala żoni speċjali ta' konservazzjoni fi żmien sitt snin kif kien mitlub. Nafu li kienem xi dokumenti ġodda li rċivejna xi jumejn ilu iżda ma kenniex iċ-ċans illi naqrawhom sal-lum. Għalissa lura bażi tal-informazzjoni illi ċivejna u studjajna ma nistawx nidentifikaw ksur tal-direttiva tal-habitat minn Spanja fuq il- ġestjoni tal-popolazzjoni tal-il-pup u nirrepeti li għad fuq il-petizzjoni ta' qabel. Il-Komissjoni manda lebda intenzjoni li tibda leġizlazzjoni u timmodifika l-annessi iżda il-Komissjoni attualment għaddejja b'evalwazzjoni komprensiva tas sewċ direttivi, direttiva tal-asafar u dik tal-habitats. Din hija l-ekkim sejħa fitness check tad direttivi ambientali l-xin tax-xar il-Kommissjoni ħat ippreżenta il riżultati preliminari ta' dan l-eżerċizzju. għal għalissa aħna qegħdin nevalwaw kif dawn id-direttivi ġew implementati sa issa. U maħniex qegħdin nikkonsidraw xi bidliet fil-leġiżlazzjoni. Komment finali fuq l-importanza ta' dialogu bejn il-partijiet interessati. Tiġa semmejt il-bżon illi innaqsu il-konflitt fuq il-kannivori gbar, il-pup, animali gbar, għanna il-koll n-nis li jiexu fil rurali, n-nis jiexu fil fil-foresterija. Il-konservazzjoni long term tal-pup u karnivori kbar teħtieġ l-appoġġ u l-aċċettazzjoni tal-pubbliku. U għalhekk huwa importanti illi kemm jista' jkun nieħdu konsiderazzjoni l-interessi tal-gruppi kollha konċernati. Il-Kummissjoni għal dan il-an waffqet pjattaforma fuq il-koeżistenza bejn il-karnivori kbar u il bledmin dina saret ġunju 2014 bir-rappreżentanti Ewropej ta' kaċċaturi, organizzazzjonijiet um, ambientali, sidin ta' art, dok li rabbu l-annimali, zoni protetti, etc. L-iskop kien propju li nipromovu id-dialogu, ikunem hemm skambju ta' esperjenza, u nifmu l-opinjonijiet ta' oħrajn. U biex ukoll koll hemm soluzzjonijiet għal dawn il-sitwazzjoni ta' konflitt, ħaġa li narawa ta' periklu kbir għall speċi karnivori kbar. Grazzi, niftaħ il-diskussjoni għal kollegi Eleonora Evi. Grazie. Nishtini kommenta fuq dawn iż-żewġ petizzjonijiet anki b'referenza tal-petizzjoni preċedenti fil-Kumitat tal-Ambjent kellna diskussjoni fuq il-biodiversità fil-medja ta' żmien medja u l-kollegi kollha kienu kienu jaqblu li natura qiegħda tajdinna li eh, għaddejjin f'emerġenza dan iż-żmien illi eh, fil-fatt dana jideru ukoll fil-rapport annuali tal-Aġenzija Ambientali Ewropea li tajt illi kemm tlibna tlifna biodiversità u kemm irridu naħdmu aħna biex intejbuha. Per eżempju, e, e, hemm anki prassi bħall-użu tal-art u tal-ħamrija illi dejjem edin nużaw iktar art, iktar territorju, nimnu ċementu, infrastrutturi Eh, ħafna uh, minnhom mhux utili. U naturalment dana aspejjeż tal-ekosistemi u tal biodiversita li dajem qed tintilef. U hawnhekk għandna qudiemna każ illi huwa marbut ma' dan is-suġġett importanti. Jidir li illi meta nisimgħu eh, aħbarijiet tajba anki meta l-Komissjoni tajdenna illi għam e, ċifri differenti għax u għadġust illi kull e, kontest għandu situazzjoni differenti u għam bżonni li jiġu analizzati e, billi nihdu f'konsiderazzjoni l-aspetti kollha. Jena nishti najt illi jena konvinta e, illi, zgura jien illi hemm bżonn illi noħolqu dan id-dialogu bejn il-partiti interessati, il-bdewa, Eh, eh, il-persuni li provaw eh, jiproteġu l-animali jena kontra kompletament il-kaċċa li prassi brutali u forsi mm, mux kullħat eh, se jieħu grazzja mi għajm ħabba f'dan, eh, pero eh, hemm ħafna prassi illi nistaw aħna u billi namlu referenza anki għall-etologi u esperti f'dawn il-xjenzi. Hemm bżonn ta' iktar attenzjoni fuq dan is-suġġett għax inkella in-natura eh, qiegħda toħloq eh, edha tatina twissija ta', ta emerġenza eh, fl-Europa. Jarek Valesa. Legalment ma nistaw namlu xej aħna il-komitat tagħna mandu xej x'jaqsam ma ma din il-petizzjoni jiena nipproponi li oħ jiena ma nixtieqx illi jaħsbu li jiena kattif id-direttiva Habitat ma ġietx miksura il-kaċċa hija legali, il-kaċċaturi għandhom licenzi eh, xerqa, u qed nikkonsidraw dawn l-affarijiet kollha m'hemm assolutament xej kull ma qed jiġri huwa legali. U għal daqstant jiena ma narax x'nistgħu nagħmlu hawnhekk bħala kumitat. U nipproponi li nagħlqhom dawn il-petizzjonijiet il-Sinjura Hasekamp. Iva, grazzi. Nishti nir-ringrazzja il-petizjonant għal-ħidma tagħhom. Jina minix sen nirrepeti il-talba il tiegħi għal protezzjoni tal-pup palma għamilt qabel. Hemm żewġ punti li għalihom irridu nżommu għam miftuħa l-petizjoni ma nalqux. Ija il-mistoqsijiet tal-petizjoni fuq il-dejta tal-animali li ġew maqtula. Xina minix konvinta illi il-situazzjoni hija differenti e, fi Spanja mill-situazzjoni fil-Germania għax il-kaċċa hija sostenzjali u edha toqtol ħafna animali, u jina imħazba ħafna, u jina nishtiq najt li huwa importanti illi illi konna data affidabli u xentifika monitorata u rapportata. Jena għandi parir fuq id-dialogu meta wieħed jibda dialogu f'sitwazzjoni ta' konflitt ftakru ħaġa waħda ma tridux eh, tinsew anki l-puntu li vista tal-il-pup. Tal u dana najdu illi eh, fil-risposta għal petizjoni preċedenti jitkom għattu illi l-predazzjoni tal-annimali hija ħaġa naturali u l-predazzjoni tal- tal- eh, tal-annimali tal għada teġi protetta. Però mill-punto di vista tal il fuf il-predazzjoni tal-annimali domestiċi eh, hija tajba da' skemija tajba il-predazzjoni tal-annimali li qed jiġru eh, l huma eh, selvaġġi. Jena, signor Valero, jena naħseb li għanna bżon nirċevu ktar informazzjoni fuq il-til tal-pup fi Spanja u kemmem minnom. Aħna smajna illi m elf u kemm minnom jiġu maqtula u xinu rapport xinu proporzjoni kull sena, dan huwa importanti. E sur Valesa propon illi nal-qom it-nej, e, jena niproponu illi fuq l-ewwel petizzjoni 1771 nibatu l-proposta tal-petizjonant l-autoritajiet spanjoli għal-ġebra ta' informazzjoni biex nuru li aħna interessati fil-ħagġa mbagħad nistgħu naqwa. Fuq it-tieni petizzjoni naħseb li l-informazzjoni ġdida li ġiet motija f'dawn l-aħħar ġranet għad trid analizzata bisħieħ minnaħat tal-Komissjoni u għaddini raġuni jena niproponi nżommu miftuħa. Sakemm il-Komissjoni kolla bizzejt ħin biex tkun tista tanalizza din informazzjoni illi eh, bat il-petizjonant u possibilment mbagħad ikollna anki informazzjoni ġdida fuq din il-petizzjoni. Tajjebek? Min jixtieq jitkellem? Is-Sinjura Ħażekamp. Iva, ma narax differenza kbira bejn dawn iż-żewġ petizzjonijiet għaliex huma jekk m'hemmx ħafna differenza nistgħu huhom it-tnejn miftuħin sakemm mbagħad nagħlq waħda minnhom. Naħseb din opinjoni però ma tagħmel sens għax nafu issa li l-Kummissjoni analizzat bisħieħ l-ewwel petizzjoni u tista' tagħmel evalwazzjoni ċara u tajt illi miex qed tikser dispożizzjonijiet ta' direttiva Habitat illi kien propju s-suġġett tal-petizzjoni aħna nista' jista' jkollna anke emozzjonijiet diversi fuqha, sentimenti diversi u jista' jkollna opinjoni. Però eh, fil-fatt is-sitwazzjoni hija differenti, għandna iktar informazzjoni li qed iridu nanalizzaw u din hija l-proposta li nagħmel jien biex nimxu b'dan il-mod. Tajjeb hekk? Eh, signora Valero dawn jadhom kif qaluli illi fl-ewwel talba tiegħi intilfu xi annessi għax hekk m'hemmx l-annessi allura kif wieħed jista' jagħqu dan sewwa qed ngħid korretta l-informazzjoni. the information here is that we have never... L-informazzjoni li għanna hija li l għatma tawna nessi għal daqstant il-pozizjoni tagħna għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni li hija dispozizjon u għal daqstant jiena nerġa' nikkonforma il-proposta tiegħi. u l għal waħda u nanalizzaw it-tieni waħda bisħieħ. Ek se nagħmlu u issa għandi bżonn nimxi l għall-aħħar eh, petizzjoni għanna 12 minuta. Pero l-petizjonant mux għaw, hija petizjoni zvediza, situazzjoni mux ta' soltu 0011 tal-2015 fuq il-passi li ħadet il-Kommissjoni fuq il-kas tal-kaċċa għall il-pub fi Svezja. Nishtiq najt il kolħat il-situazzjoni illi il-Kommissjoni bdiet eh, proċedura ta' ksur kontra l-Svezja fl-2010. Brabta mal- Eh, mal-otja ta' licenzi tal kaccia u kif qed jiġu applikati. U fl-Ulju tal-2014 fetħet proċedura għattini darba u din id-darba kienet fuq il-aċċess tal-ġustizja u revizjoni ġudizjarja ta' kwestjonijiet rigwardaw il-licenzi tal-kaċċa. U issa jina nati il-mikrofonu l-Komissjoni u nitlobhom jitkellmu bil- eh, fil-qosor eh, eh, kemm jista' jkun għax ma tantx għandna ħin. Grazzi ħafna Signora President. Jiena se nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Iva, il-petizzjoni f'dan il-każ Għaliex, qed eh, titlob, għaliex il-Komissjoni ħadet daqshekk żmien biex eh, titratta din il-kwistjoni tal-ġestjoni tal-pub fi Svezja. Il-kwistjoni qed titkellem fuq kwistjonijiet li huma qegħdin fi trattat, sussidjarjetà naħa waħda u anki il-setat ta' diskrezzjoni min-naħa tal-Kummissjoni kif titratta kwistjonijiet ta' ksur. Għax l-opinjoni tal ko Komissjoni hija illi huma rati nazzjonali huma responsabbli prinċipalment li juri li l-ġustizzja tiġi eh, rispettata u l-ġustizzja tiġi żgurata. U l-Komissjoni tħoss ukoll illi eh, propju għalhekk eh, issir il-proċedura ta' ksur biex tagħti il-possibilità l-Stat membru jirranġa situazzjoni u japplika liġi. L-Svezja tat dawn il-licenzi fl-2010 u mbagħad kien hemm pawża fl-2012 u bat reġa' d-dit fit-13 u 14 u 15. U aħna bdejna dawn il-proċeduri ta' infrazzjoni fil-2011 billi batna żewġ twisijiet l eh, Svezja fuq din il-kwistjoni. Fl-2013 u 14 Il-qrati Zvedizi kienu qegħdin jitratawhom effiċjentement dawn id-deċiżjonijiet tal-kaċċa għax kien hemm il-possibilità li wieħed jappella. U l qrati kienu effiċenti fl-opinjoni tal komissjoni għax annullaw eh, il-kaċċa. U għastan taħna ma komplejniex bil-ksur. U fl-2014 mbagħad situazzjoni tbidlet għax eh, għax eh, bidlet il-sistema ta' deċiżjoni tal-licenzi u s-situazzjoni ġi delegata l boards eh, amministrativi tal-kontej u dawn jistaw jiġu appellati biss l aġenzija ta' Protezzjoni u mux l orti u għalek aħna bdejna ka ettini kas ta' ksur fuq l-aċċess għal ġustizzja u dan għamilni fl-Ulju tal-2014. F'Ottubru mbagħad ta' din is-sena L-autoritajiet svedizi publikaw rapport fuq l-appelli ta' sentenza tal-kaċċa protettiva u il-rapporti konsidra li il-sistema fejn mem lebda possibilità l-wieħed appella miex e koerenti ma' liġi għanda titbiddel ma' liġi tal-Unjoni Ewropea. U allura essa edin ibidlu s-sistema u l-autoritajt nazjonali għedin jitrataw għadin il-kwistjoni b'mod effiċenti. U baranek fuq il-kas ta' ksur fuq il-licenzi ta' kaċċa kienem tlet kontej illi id-deċidaw li jiftħu l-kaċċa fuq dawn l-44 il-pup fl-2015 u u l-Kommissjoni batet din is-sena eh, twissija oħra f'Ġunju. U l-bira ħames kontej id-deċidew e, e, li jaġu jiftħu l-kaċċa tal-lupu f'jannar tal-2016 u għandhom 46 lupu u għedin bħalissa namlu evalwazzjoni ta' dawn il-kondizjonijiet ġodda. Għaldaqstant il-Komissjoni għandna żewġ eh, proċeduri ta' ksur fuq il-kwistjoni tal-ġestjoni u l-kaċċa tal-pub u fuq il-kompetenzi u eh, il rwol tal-Komissjoni. Il-Komissjoni il komissjoni Meta wieħed is ir u l-obbligi tal-Kummissjoni aħna nisu li ħadna il-passi kollha li l-liġi tippermettilna. Mela niftaħ id-dibattitu. Jien eh, Waleza, jiena naħseb li situazzjoni dik li il-proċedura ta' ta' ksura hija miftuħa u bil-forsa jkollna nżommuha miftuħa il-petizzjoni. Eh, u ta' interess gwira l kumplament tad-dinja il fatti li l-Iżvezja mhux qed eh, E tirrispetta liġi. Sunjura Valera? Jena diġat illi jena noqot f'post illi li hemm ħafna l-puf fil-żona tiegħi u hemm dibattitu jem ah, ħafna aħna esposti ħafna u nixtiequ li l-Kummissjoni taġixxi iktar malajr u bekk ikunu jistaw jajnuna niproteġu l-pupu, aħna nishtiqu illi eh, iżidu il-pass ta'kom. Mela biex eh, nikonkludu, għanna zewċ proċeduri taksur lejn l-Svezja, ħaġa tajba, u rridu nżommu għom miftuħin dawn il petizjonijiet u jena naħseb illi dina eja u kol jekk il-ħodor jisiba għal-sekonda jena naprezza ħafna, jekk joġobkom. Jena <laughs> <laughs> Nasib li konklużjonijiet fuq dan setejn il-kawza tal-konservazzjoni tal-il-pup sen zommuha miftuħa din il-petizzjoni għaliex mod ġenerali, b'mod orizzontali, se ti permetti il-insegu il petizjoniet fuq dan anki dawk li jitħlu u anki oħrajn li qed nitrattaw minn angoli differenti u aspetti differenti. Aħna legalment għamilna dak li kena nagħmlu b'dawk il-żewġ petizzjonijiet l-oħrax kellna nittrattawhom skont il-fatturi legali u situazzjoni u ċirkostanzi imma dina issa hija miftuħa u dana dina ħatkun eh, importanti anki għal interess ġenerali tal-awla illi għanna nsegwu u nimmonitoraw il-proċess kollu fuq il-ġestjoni tal-impub fl-Europa. Kolla kemmi. Tablu? U dan kien l-aħħar punt għallum. Nirringrazzjakom tal-laqa eh, eh, u kooperazzjoni interessanti u mimlija riżultati u inauguralkom serata tajba. Grazie.